Good morning, dear, dear colleagues. I would like you to take seats. And before welcoming... Grazie nitlabkom isibu postkom, ben nilqal il-President tal-Eurogroup għandi uh, xi aħbarijiet l-ewwel net dwar id-dokumenti tal-laqa tal-Komitat il-membri raw illi m'għandhomx il-mazza ta' karti ta' dokumenti tas-soltu dan wara l-email tas 6 ta' Deċembru fejn bidilna il-politika sabiex innaqsu l-emissjonijiet ta' dioxidu tal-karbonju. Ġifiri huma biss il-membri li talbu dokumenti qed nara xi wħud minnkom hawnhekk. Irċevew id-dokumenti tistaw tamlu opt-in jew opt-out iġifiri l-dawk li jibqaw jirċivu dokumenti fil-karti għandhom jamlu kontatt ma' segretarjat. Mela, fit-23 ta' jannar fil tal-koordinaturi l-laqa tal-armonizzazzjoni għal taxxa tal-SND ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Norveġa l-kooperazzjoni amministrativa l-emenda tar-regolament fuq it-tisħiħ tal-amministrazzjoni tal-value tax CCR il-value tax u l-obbligu tal-standards minimi il-rati il rati il-sistema ta' valur komuni, għall skemi speċjali, għall imprizi żgħar, IPP, il-ditti ta' investimenti, IPP, il-budget ta' 2009, Brexit, il-koordinatur maqbul fuq aspetti vari, għal metodologija ta' ħidma, il delegazzjoni l-Franza, 12-14 ta' frar. Wara deċidejna l-allokazzjoniet il-delegazzjoni għamlet biċċa xogħol tajba, smieħ pubbliċi. Fuq il-finanzi pubbliċi il-ħatrit tal isibi diskussjonijiet fuq il-passi li jmiss illi jistarġu jittieħdu it-tnejn. Gvernanza ekonomika u kif naħdmu dwar il-pajzi ta' programm, sorveljanza ħana qbilna fuq il- posponiment tal-pakket annwali. Il-ħatra tal-qorti tal-awdituri. Il-rapport speċjali u il-rapport li ġi l-CCC jekk wasalx investiment addizzjonali mill-pjan Juncker, proċeduri varji inklużi dawk tas settur finanzjarju. ġi pospost ismiħ pubbliku ta' ikon. Grazzi ħafna. Naprovaw il-minuti ta' 11 jannar. Nilqal lil Mario Centeno għal dialogu ekonomiku regolari. Mela dialogu mal-Parlament Ewropew għal konferenza interparlamentari mal-Parlamenti Nazzjonali u l-lum fil-Kumitat Ikon. għad-dialogu ekonomiku għabbażi ta' regolament wieħed erba' sitta ta' seba' design. Aħna ħelqanin għal-dialogu ma'kom u illi nżidu l-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u speċjalment fid-dawl ta' din it-tieqa ta' opportunità li jittieħdu passi deċiżi biex innestu l-Unjoni Bankarja u namlu riformi għall-Unjoni Monetarja. Il-Kumitat tagħna jixtieq eh, jisma' anke dwar ir-riżultat tal-laqgħa tal-Eurogroup u mod partikolari l-Greċja. U dwar kif nistgħu immexxu il-fond ta' stabilità. Kenna diskussjoniet interessanti fuq l-Unjoni Bankarja u eh, dak huwa minnu nnifsu suġġett tassew importanti x'niddiskutu. diskutu Thank you. Thank you. Grazie ħafna, Sur President, membri onorevoli, u ta' pjaċir illi nkun hawnhekk fil-Kumitat Ikon għall-ewwel dialogu tiegħi magħkom fil-Parlament Ewropew. Jiena nieħu l-rwol tiegħi bis-serjetà u nara bħala parti mir-rwol tiegħi illi niġi fil-Parlament Ewropew mill-aktar regolari biex nidiskuti l-aħħar żviluppi. Mela dwar il-ħidma tal-Eurogroup fuq l-isfidi ta' politika nazzjonali kif ukoll taħt l-Unjoni Monetarja. Mela, mill-riżultat ekonomiku qegħdin naraw parti pozittiva mill-ċiklu ekonomiku din mhux b'kombinazzjoni iżda b'ħidma qalila. L-ekonomija hija waħda mitkab mill-punti tas-saħħa tal-ekonomija dinija l-ekonomija tal-ewro. Aħna nistaw illum ingawdu mill-vantaġġi ta' tkabbir ekonomiku minħabba ir-riformi li għamilna kemm fuq livell nazzjonali u anke fuq dak Ewropew. Ir-reazzjoni għall kriżi forsi kienet bil-wis um, kajmana, specialment tal-impjegi u l-investiment iżda irnexxielna imbagħad nikkoreġu l-isbilanċi u nżaħħu l-arkitettura istituzzjonali attwali. Id-dejta u t t-passir juru illi tkabbir għandu jissokta fis-snin li ġejjin u illi l-isbilanċi makroekonomiċi akkumulati ħajmajnaw. Għanna flussi pozittivi fl-ekonomija tagħna illi huma riżultat ta' riformi illi adottajna. Għana din narawa pala, pala essenzjali biex intejbu l-finanzi pubbliċi u insaħu l-pozizjoni esterna tagħna. Dan it-tnaqqis fl sbilanċi jgħati wassal għal tkabbir iżjed sostenibbli. Dawn il-flussi pożittivi eventwalment sejrin inaqsu il-riżultati preċedenti hekk dawk negattivi hekk kif ħafna kumpaniji joħorġu mid-dejn. Huwa importanti illi ċiklu jinżam dan wassalni għal punt ta' taħlita politika. Il-taħlita ta', politiki għandha tkun twassal għal tkabbir sostenibbli. Għal dan il-għan għanna bżon ta' set kalibrat ta' politika fiskali li timmira għal żewġ Irridu niżguraw illi aħna mamra biex innaqsu il-downsizing ċikliku illi ħajkonna nifacċaw. Issa rridu nħolqu l-ispazju fiskali, issa rridu nibdew l-istabilta ħatibqa tkun il-kumpass tagħna fil-politika fiskali. Jina ċert illi il-politika minnkom ħatġi minnkom xa ħatġi immirata tajjeb. Rridu nkunu nistaw nistostenixxu l-xejri ta' tkabbir Ir-reżiljenza ekonomika fil pajizi kollha hija meħtieġa biex nestendu perjodi li ma tantx huma akkomodanti mill- uh, lat ta' politika monetarja minn dak li rajna fis-snin immoddija rridu naraw l-investiment ikun ta' priorità għandna problema fiż-żona euro. Dina żdiedet iżda wara snin illi kienu ftit batuti speċjalment wara s-snin tal-kriżi Din hija opportunità mm, moħlija. Ridu politika li tipprovdu l-ekonomiji tagħna l-flessibilità li adattaw l-isfidi ta' xenarju globali kull ma jkun ma jmur dejjem jevolvi rridu nagħmluha possibbli għal l-imprizi li mobilizzaw ruhom. Irridu ta' ġusta, edukazzjoni u taħriġ. Ġifiri, tkabbir li jkun inklusiv u mudell ekonomiku li l-pajjiżi kollha jistgħu jibbenefikaw minnu. Irridu nkunu nistgħu nużaw il-potenzjal ta' tkabbir illi jeżisti fis-suq waħdini kbir tagħna. L-Eurogrupp għandu jkollu rwol ta' katalist dan jagħmel sens ġala darba il- politika hija daqstant marbuta fil-qrib. Illi l-effetti jmorru lil mill-frontieri. Aħna rridu illi jkun hemm ħafna u ħafna paċenzja. Illi xi minn daqqiet hija nieqsa Nafu mill-esperjenza illi xi politiċi ħajwaslu għal kabbir. Issa, l-Unjoni Monetarja li tipprepara għal ġejjini responsabilità nazzjonali iżda fl-Ewropa hija wkoll waħda kollettiva. U din twassalni għad diskussjoni tatwali fuq it-tisja ta' jum. Nista' nkun konċis għaliex diġà spjegajt l-opinjoni tiegħi il-bieraħ fil-konferenza tas-semestru tas-ġimgħa parlamentari il-Ministru tal-Finanza sejrin jaħdmu biex jippermettu li jittieħdu deċiżjonijiet f'Ġunju. Il-prioritajiet tagħna huma tlestijat l-Unjoni Bankarja u l żvilupp ulterjuri tal-ISM. Jekk iridu illi dan jaħdem, iridu niffukaw fuq is-sustanza l-ewwel qabel kollox. Ir-roadmap tal-2016 hija l-bażi tagħna. Aħna ma qegħdin nibdew mix-xejn f'Ġunju. Irridu miri għal-riżultati. Dan ma se jkun tmiem id-dibattitu iżda il-bidu tal-istadju ġdid ta' implementazzjoni pass pass ħanaraw anki il-kapacità fiskali u dejat pal regoli fiskali aħjar fiż żona euro. Ma nistax nipreġudika il-riżultat tal-Ministri seppara tal-mexxejja fil-qata Euro Summit iżda nemmen li jista' jkun possibbli illi tintlaħaq deċiżjoni komuni. Ir-rida politika hemm qiegħda biex nużaw din it-tieqa ta' opportunità. U diġà hemm bażi b'saħħitha li qegħdin nibnu fuqha l-isforzi li nagħmlu iservu għan wieħed it-tisjiet ta' reżiljenza taż-żona euro. Billi nagħmlu dan inkunu qegħdin niżguraw illi maħniex nieħdu l-istess riski illi ħadna fl-modi meta l-euro ma kienx ippreparat biex jiflaħ l-kriżi. Jekk l ewro namlu għazib b'saħħitha, ħankun qegħdin nagħtu servizz liċ-ċittadini tagħna billi noħolqu ambjent li wassal għal tkabbir u konfidenza, fiduċa għal dastant. Għajni konkludu bil-Greċja sam il-bidu ta' dan id-deċenn Il-problemi tal-Greċja kienu problema rikorrenti fil-grupp euro u f'dawn l-sessjonijiet ta' dialogu ta' il predeċessori tiegħi kien proċess diffiċli mhux biss ta' ċittadini Griegi. Iżda naħseb li żjed fażi kritika biżnija il-feedback mal istituzzjonijiet huwa pożittiv. Id-dejtaturi illi l-ekonomija Griega marret ritornata tkabbir u l-pajjiżi il-pajis donnu qed jerġa' jikseb aċċess sassu u l-progress huwa pożittiv l eurogrupp l ħaqa progress li kien pjuttost mexxej. Il-azzjonijiet kważi kollha kompluti li f'xi tnejn jgħidu pendenti r-riżultat huwa pożittiv ċla darba dan jitlesta li jessem jistambat joħroġ allokazzjoni oħra, inkluża il-cash buffer li għadda tibni l-Greċja għas tal-wara l-programm. Jekk il-politika skompli, il-Greċja tista' toħroġ mill-programm ESM palma hemm imbassar għal awwissu ta' din is-sena. Prexxur li ġejjin l-Eurogroup ħajkun qiegħed jara il-ritorn tal-Greċja għal finanzjament sostenibli. Aħna bdejna l-ħidma teknika għal miżuri ġodda dan isegwi impenn unanimu tal-Grupp Euro illi sar f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Din id-deċiżjoni noħduha eqreb tal-programm hekk kif ikonna anki analiżi ta' sostenibilità aġġornata Is-ħobijiet huma essenzjali għal suċċess dejjemi nafa mill-esperjenzi personali bħala Ministru tal-Finanzi tal-Portugal. L-istrateġija ta' politika fiskali responsabbli u tkabbira bażi ta' riformi huma l nukum muftiħ għal riżultati illi ma josfrux. Il-Greċa qed tipprepara strateġija ta' tkabira l-medda twila li tiġi preżentata lill-Eurogroup din kun essenzjali biex jiġi msejjes il-qafas meħtieġ aħna tassew ħerqanin għal din il-ħidma ġejjena, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. kumment importanti u tassa orizzontali importanti li nifmu il-progress illi ssir evalwazzjoni. fl-implementazzjoni ta' l-azzjonijiet preċedenti u fil-definizzjoni ta' strategija ta' tkabbir għal astant din hija ħbar tajba. Speċjalment għaddejn fil-fatt hemm elementi pożittivi fit-lestija ta' riżultati pożittivi. Issa nistgħu nibdew bil-sezzjoni ta' mistoqsija u tweġib. Grazie ħafna, Sur President. Sur Sintenni anke minna ħatijaj nixtieq illi natik merħba fostna hawnhekk hija xi ħaġa sabiħa li inti stajt tkun magħna hawnhekk kullum naħseb nista' nitkellem fissem il-partit kollu tal-PPE illi aħna verament kontenti u ħerqani li konnektar kooperazzjoni miegħek. Għandi mistoqsija fil-fatt li għandha x'taqsam mal-bidu ta' din il-ġimgħa u l-gruppi tfassil ta' gruppi inti li ħajkun hemm ix-xewqa li jkun hemm din is-sistema tad-depożiti. Ta Iżda jiena naħseb li għandna sistema tal-kapitalizzazzjoni tal-banek li hija iktar dajfa u naħsbu illi dejjem qegħdin nitkellmu fuq il-ġejjieni ta' din is-sistema u li ħad tkun iktar diffiċli li ħad titmexxa minn tliet istituzzjonijiet fil-grupp ta' fl-Eurogroup fil-fatt aħna rajna li kien hemm posta progressi li saru fit-tnaqqis tar-riskju iżda jiena naħseb illi jekk ħanamlu ħaġa li rridu nagħmlu l-ħaġa l-oħra wkoll. U allura l-mistoqsija tiegħi hija ħajkun hemm ir wol ġdid inti għalik bħala President tal-Eurogroup ħalli bekk tħeġġeġ il-Kummissjoni ħalli kunem proposti ġodda minnaħat tal-Kummissjoni non-performing loans li jistaw waslu għal-iktar għal-iktar ukoll proposti konkreti għal flussi tal-kapital. Issa kif ħanaraw illi ħammexu kollox b'mod kredibli u nisħaq fuq il-kelma kredibli u naħseb illi il-kollegi kif se tikkonvinċihom illi fil-fatt jimplementaw ukoll dawn il-metodi u l-ġodda. Grazzi ħafna dawk kien mistoqsijiet tiegħi. Thank you, thank you. Grazzi ħafna, Sur Balza għal din il-mistoqsija importanti tiegħek fuq suġġett importanti. Tajp li lestu x-xenarju tal-Unjoni Bankarja għal benefiċċju tal-parteċipanti kollha. U għal din ir-raġuni għal benefiċċju tal-parteċipanti kollha rridu niskuraw illi kulħadd ikun konfidenti bil-passi li qed jiġu jittieħdu u biex nevitaw id-distorsjoni illi mhix kompatibbli ma' dak il Back fir-roadmap tal-2016 binna fuq l-implementazzjoni ta' numru kbir ta' miżuri illi ilhom issa jiġu diskussi jiena nemmen illi ħajġu approvati fil-pakket ta' tnaqqis ta' riskju imlesti mill-Kummissjoni Dan ħajkun pass il-qoddim biex innaqsu iż ta' tar-riskju fis-settur tagħna. L-evoluzzjoni tal-indikaturi li kellna sa issa huma r-riżultat anke ta' miżuri li ttieħdu biex tiżdied il-kredibilità ta' tnaqqis tar-riskju hemm numru kbir ta' miżuri li ttieħdu diġà il sembi anki numru ta' direttivi ta' CRR u CRD. Il-BRRD, l-implementazzjoni tal-mekkanizmu ta' supervizjoni. Dawn huma kollha favur il-kredibilità tas-settur bankarju finanzjarju tagħna. Huwa minnu li bosta pajjiżi batew il-kriżi iżda bosta stati membri l-atwar minn oħrajn. U xi setturi bankari qed ibatu minn wirt li qed li jeħtiex jitet bil-serjetà. Jina ċert li ħankun nistgħu nitrattaw dawn il-wirtijiet fil-pakk f'dan il-pakket ta' implementazzjoni. Indikatur nixtieq insemmi huwa fil-kuntest ta' mekkaniżmu ta' supervizjoni għall banek tagħna. Il-banek kollha jaqbżu il- tpassir li kellhom pereżempju għall-2017 dan huwa importanti għall konfidenza tagħna U dan huwa xogħol li bħala l-President tal-Ewropa. Thank you. Need country no best. Grazzi ħafna. Il-bira ħiva rajna li kien hemm 25% ta' tnaqqis. U allura tnaqqasna bin-nofs finqas minn 18-il xahar. Dawn huma kollha miżuri li jistgħu jikkontribwixxu. Melu issa jmisli l Pedro Silva Pereira. Grazzi ħafna, Onorevoli Senteno, nixtieq illi nawguralek u nilqak fostna hawnhekk fiħdan dan il-Kumitat fissem il-Grupp ta' Soċessi Demokratiċi nixtieq ngħid li kuntent ħafna illi qed nara illi inti Portugiż u Ewropew fl-istess ħin. Dawn il-jiem aħna nafu l-qegħdin nitkellmu fuq sanzjonijiet għal Portugal. Naħseb illi il-fatt li inti ntażilt bħala eh, President tal-Eurogroup jitkellem biċ-ċar. Naħseb li huwa importanti li aħna nerġgħu niksbu iktar fiduċja u importanti li inti li kontelet bħala Ewropew u kol din hija xi ħaġa li tista' verament tawgura tajjeb għal-ġejjini tal-proġett Ewropew u tal- Portugal kol. Naħseb l-importanti li nikkoordinaw il-proċess tar-riforma. Riforma tal-arkitettura kollha tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fil-diskors tiegħek, ta' ftuħ ta' bidu tal-mandat tiegħek qed li tixtieq tikkontribwixxi l-Unjoni Ewropea sta xtaqt ukoll li tippromovi kemm jista' jkun iktar konverġenza u eh, illi żomm ukoll mal-istennijiet taċ-ċittadini. Mela inti kieku x'importanza tagħti lil konverġenza fih dan ir-riforma tal- l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, x'tip ta' odda jistgħu jintużaw u jkunu mobilizzati biex nappoġġaw il-konverġenza ntijet, il-konverġenza tkun ambizzjoni, diħa tkun kompatibbli allura ma' livell minimu tal- tal-EMU li hija ristretta għall-Unjona Bankarja mingħajr kapaċità fiskali, mingħajr titjib tar regoli budġetarji u anka bit-trasferiment tal-mekkanizmu ta' stabilta Ewropew għal Fond Monetarju Ewropew. Kif taħseb li dan jista' jwassal għal forma ġdida ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-ġejjini? Grazzi ħafna, Pedro Silva Pereira, jilħan iġbek bil-Portugis. Nista' nikkonfermalek illi iva hemm bżonn illi nkunu ambizzjużi kemm jista' jkun bħalissa. Jiena dan deskrivejtu diġà bħala opportunità unika. Fih dan iċ-ċiklu politiku U bħalissa aħna nissaw ngħidu li mitluba illi nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi. U wasal il-waqt illi aħna nikkonkludu u noħolqu l-istituzzjonijiet illi hemm bżonn. Bħalissa rridu niftakru wkoll illi din hija l-konsegwenza ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja kif jiena kontet fil-kummenti tiegħi tal-bidu u rridu naraw ir-relazzjoni ta' bejn da il-kawża u l-effett, il-konsegwenzi. Aħna bħalissa qegħdin esperjenzaw ir-riżultati tal-miżuri li aħna implementajna. L-Ewropa għandha l-aħjar riżultati li jistgħu joqorbu l-iktar lejn bilanċ budġetarju rnexxilna nfadlu ħafna li issa dawn il-flus li faddanna jistgħu jkunu investiti għal iktar tkabbir biex ngħinu l-ċittadini tagħna jgħixu aħjar. U biex inkomplu namlu dan ix-xogħol irridu nippromovu l-konverġenza. U aħna ninsabu f'pożizzjoni illi fil-fatt naħdmu biex temmu it-twaqif tal-istituzzjonijiet tagħna u fid-diskors tal-ftuħ tiegħi jiena diġà qed illi rridu nużaw l-odda kollha li aħna naħsbu li huma meħtieġa illi jistgħu jgħinuna biex intemmu twaqif tal- l-infrastruttura istituzzjonali tagħna ħalli bekk ikollna regoli biċesari li jistgħu jgħinuna biex nkunu iktar effettivi mill-li konna sissa. Waħna ħajkonna bżon li nitkellmu kol fuq kapacità fiskali l-Unjoni Ewropea. Kapacità li tista' tintuża biex nistimulaw l-investiment u anka biex nippromovu l-riformi strutturali u anka inħeġġu iktar konverġenza. L-istituzzjonijiet li mhumiex kompleti, kolli ngħid li aħna għamilna dak kollu li stajna. Unistaw nistgħu niksbu dan kollu b'riżultati konkreti, ġifiri aħna rridu nkomplu naraw li namlu minn kollox biex nikkonkludu s-setup istituzzjonali tagħna u dan irid isir fi spirtu ta' fiduċja bejn l-istati membri ħalli nilqu l-anijiet tagħna. Grazzi ħafna. Bert Lukessa. Grazzi ħafna. Sur President, anka lilek, Sur Senteno, anka minnaħa tal-grupp tal-ISR, nishtiq natik merħba fiħdan il-komitat tana, nishtiq li nifoka fuq il-kwistjoni tal-Greċja u fuq il-possibilta il l-Greċja jkollha aċċess għas swieq kapitali wara il l-Greċja fil-fatt ħarġet minn dan it-tielet programm ta' għajnuna finanzjarja entità forsi il-Parlament Ewropew fid-deċiżjoni illi ħa talab lill-Bank Ċentrali Ewropew biex jinkludi l-bonds tal-Gvern Grigi tal-Gvern Grik fil-programm tal escp wara illi il-bonds tal-Gvern Grik jilħu r-rata tal-investiment. Iżda l-bira kanna diskussjoni ma' Sur Tsakarutus illi huwa il-Ministru Grik tal-Finanzi kienet diskussjoni fuq il-linja tal-kreditu ta' prekawzjoni li kienet fuq suġġett differenti. Iżda jien naħseb li l-linja ta' prekawzjoni hija daqsxejn eh, perikoluża minħabba li importanti għal Greċja li juru l isfiq kapitali li jistgħu jkunu indipendenti li mhumiex dipendenti m'għadhomx anzi dipendenti fuq l-appoġġ minn barra mill-pajjiż u mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri jiena nixtieq ukoll nifoka fuq il-xiri tal-ISCP mill-PSCP u aħna irridu naraw jekk il-Bank Ċentrali Ewropew u xħajjejt biċċar il-jixtieq xixtri u le dawn il-bonds tal-Gvern Grieg. Allura nixtieq nsaqsik inti x'taħseb? Taħseb li greċja għandha bżonn u għandha tieħu vantaġġ mill- xiri tal-ESP mill-PSCP wara illi joħroġ mit-tielet programm ta' jnuna ħalli bekk nerġgħu ninvestu il-bonds tal-Gvern Grieg jew kellha taħsbu li l-Gvern Grieg għandu jitlob illi il-Bank Ċentrali Ewropew ma jinkludix il-bonds tal-Gvern Grek, jew tixtieq illi il-Eurogroup jitlob lil bank Ċentrali Ewropew biex ma jixtrix dawn il-bonds tal-Gvern Grek. Iva, naturalment huma qegħdin jixtru fuq sekondarju ma insomma dak kienet parentesi. Iva nirringrazzjakom, grazzi tal-mistoqsija tiegħek u grazzi wkoll tal-li qajjem dan is-suġġett tant importanti fil-fema tiegħi illi huwa dak li ħajġri wara il-programm ta' għajnuna għal Greċja illi naħseb li hija xi ħaġa illi għanna nisqu iktar fuq. Aħna nistaw nħarsu lejn l-esperjenza li kiseb il-Portugal, per eżempju, nista nsemmilkom żewġ aspetti ewlenin li kienu verament kruċjali għal dawn it-tip ta' programmi. U l-Greċja ilha għaddeja minn dan il-programm għal 8 snin u rridu fil-fatt nifmu kemm kien kemm huwa diffiċli biex il greċi jerġgħu jiksbu f'idejhom il-kontroll ta' dawn il-proċessi kollha mela l-ewwel qabel kollox qed nitkellmu fil-kundizzjonijiet finanzjarji li jessem u l-istituzzjonijiet qegħdin jikkonsidraw din il-ħaġa u flimkien mal-awtoritajiet Grigi qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox biex il-dak li ġej wara il-programm jista' jwassal għal aċċess ħieħ għal Greċja għas-swieq, ġifiri din hija bla dubju ta' xejn l-ewwel kundizzjoni kruċjali biex il-Greċja jkollha suċċess. Mbagħad aħna rridu naraw li jkollna kundizzjonijiet interni wkoll min-naħa tal-Greċja illi jorbtu mal-benefiċċju tal-programm li jista' joffri l-programm biex inkunu konsistenti fiħdan iċ-ċikli politiċi kollha. Din xi ħaġa importanti ħafna ġrat fil-Portugal, kienet importanti kemm internament kif ukoll esternament biex il-pajjiż jerġa' jikseb il-konfidenza tal-imsieħba eh, kummerċjali. U dik kienet xi ħaġa kruċjali u naħseb li l-arranġament li għandna bħalissa li jista' jwassal għal tmiem ta' dan il-programm huwa arranġament mal-awtoritajiet Grigi u jiena nista' nqis ukoll li l-mekkaniżmi kollha possibbli li huma disponibbli għandhom jintużaw anka fiħdan dan il-proċess. Iżda l kondizjonijiet ewlenin jorbtu mal-aċċess tas-suq u l-ġenerazzjoni ta' dan il-buffer tal-flus kontanti li l-Portugal kellhom u l-Greċja qegħdin joħolqu wkoll anke bħalissa ġifieri importanti ħafna li niksbu iktar fiduċja anke eh, f'dan is-suq u anke fil-ċikli politiċi kollha illi verament rridu naffaċċaw b'mod eh, miftuħ flessibli minħabba li hemm bosta alternattivi differenti u dawn għandhom ikunu a dispożizzjoni tagħna. Tista' eh, fil-fatt twieġeb mistoqsija tiegħi fuq il-PSPP għax laqas bis-semmejta. Iva, jiena naħseb li rridu nużaw l-istrumenti kollha li għandna għad-dispożizzjoni tagħna u l-Gvern Grik u l-istituzzjonijiet anka l-PSPP. Sur Luke, inti taf il-PSPP mandax xejx taqsam mal-ajuna monetarja. Dan huwa għodda illi huwa dispożizzjoni tal-Istati membri jekk il-Greċja ħad tkun parti minn dan din xi ħaġa pożittiva għandi xejn xtaqsam mal-programm ta' tajnuna għall pajjiż Skużani, jiena mistoqsija mhux lilek saqsejta sur President l-Sur Centeno. Iva, ma biss il-ħin mhux talli talli kellek minuta oħra biex tkompli ma' mistoqsija tiegħek. Allura jiena tnejt l-affarijiet u l-fatti kif huma biex kulħadd ikun jista' jifhem x'qed jiġri mela issa jmiss lis-Sur Tremosa. Grazzi ħafna Sur President. Sur Santeno, fissem il-grupp tal-liberali u demokratiċi nixtieq eh, nagħtik merħba fiħdan il-grupp tagħna proset tal-ħatra tiegħek. Jiena nittama li aħna ħanaħdmu tajjeb flimkien. Għandi xiftet mistoqsijiet l għannet il-Portugal Eh, fil-fatt għamel biċċa xogħol tajba naqqas id-deficit nazzjonali iżda pajjiżi oħrajn bħal Franza u Spanja u Spanja żammu deficit ta' iktar minn 3 fil-mija f'dawn l-aħħar ftit snin illi waslu għal riski fis-sostenibilità f'termini ta' rati tal-interess. Kif ħat evalwa din il-kwistjoni inti bħala President il-ġdid tal-Eurogroup? Aparti minn hekk aħna għandna il- il-sentiment li regoli ta' bejlin kienu applikati b'mod eh, arbitrarju ħafna u regoli kienu implementati b'mod differenti fil-kas tal-Bank Spanjol, eh, Portugis u anka Taljan. U aħna rajna li kellna rati differenti tal-MPLs. Mario Draghi qal ukoll illi dan huwa il-kawż din hija l-kawża tal-MPS, ġifieri nuqqas tal-implementazzjoni f'dawn tar-ratings fl-istati membri. Mela kif ħat ipprova solvi din il-kwistjoni u apparti minn hekk il-grupp eh, ta' l-Eurogroup għażel is-Sur Delindos ukoll U aħna rajna fl-itra li lejn kien kandidat aħjar, iżda kif nistaw nispjegaw illi l-Eurogroup għazel wieħed mill-membri tiegħu stess illi ħajkun President tal-Bank Ċentrali Ewropew ħat u preċedent allura u jekk ħat u preċedent kif tistgħu taraw li din kwistjoni mhix ħa twassal biex fil-ġejjin jkun hemm iktar gruppi iktar membri tal-Eurogroup anzi li ħajkunu qegħdin jitolbu biex jinħatru bħala President. Grazzi ħafna li l-ek sur tremmoza ta' dawn il-mistoqsijiet il pat ta' stabilità u tkabbir għandu regoli li huma ċari ħafna. Aħna ilna nimplementawhom bimpen kbir anka minnaħa tal-pajjiżi kollha. Illum aħna kellna situazzjoni tajba f'termini ta' indikaturi fiskali u din xi ħaġa tajba ħafna li tawgura tajb ħafna l-Ewropa mhux biss aħna għandna pożizzjoni bilanċata ħafna ġenerali iżda l-pajjiżi kollha issa qegħdin iwaslu għal konverġenza biex irresqu lejn situazzjoni li taqber iktar mar-regoli u li twassal għal fatt li aħna nilħu il-targets anka ta' teviċiet nazjonal ġivi Franza u Spanja żgur li ħajżomu ma' dawn l-anijiet dal-waqt. Issa l-kwistjoni li saqsejtni dwarha fuq is-settur finanzjarju. Illum aħna għandna ħafna regolamenti kredibbli u importanti li qegħdin ikunu implementati fl-Ewropa kollha. Is-sitwazzjoni li semmejt inti ma ħsibx għalfejn imma għalfejn qed niddiskuti kull bank li zinti semmejt. Żviluppaw f'perjodi differenti ta' żmien kien hemm regoli differenti li applikaw għal kas, aħna qegħdin għaddejjin biktar reviżjonijiet għal fiħdan dan ir-regolament kif jina ħabbart fl-ewwel tweġiba li tajt biex ikun hemm iktar kredibilità inqas riskju brabta ma' dawn ir-regolamenti u anka qed nibnu iktar abbażi tal-MPS, jiġifieri dawn huma kollha kwistjonijiet importanti li rridu nqisu minn issa l qudiem U naħseb illi l-euro hija munita żagħżugħa ħafna, ma tantx ilha teżisti. Allura rridu naħdmu l flimkien biex intejbu is-saħħa ta' din il-munita u aħna allura rridu nimplementaw dawn ir-regoli b'mod sostenibbli ħafna. Huwa verament importanti biex l-screening ikun qed jaħdem tajjeb. Issa anka fuq il-ħatra tas-Sur de Gindos għal Bank Ċentrali Ewropew jien diġà kelli l-opportunità biex ngħid proset lil dawk il-kandidati l-oħrajn jiena nafhom personalment. U ili nafhom ħdimt magħhom ukoll. U nista' ngħidilkom il-CV taż-żewġ kandidati jingħatat verament valur kbir mill-membri tal-Eurogroup. Tal Naħseb li l-screening u l-deċiżjoni li ttieħdet mill-Ministri kienet verament iffukata fuq is-CVs ta' dawn il-kandidati u naħseb li xi ħaġa importanti ħafna hija li aħna rridu nżommu l-proċedura kemm jista' jkun miftuħa, trasparenti, b'mod responsabbli naraw illi kulħadd ikun jista' jiġġudika il-merti ta' kull kandidat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa' Miguel Viegas. Unġu, Eh, grazzi u nil-għawk f'dan il-komitat. Il-biraħ jiena kelli ċans nisma dak li kellek xtejt. Nishtiq ngħidlek li kon diżappuntat. Kenna dawn il-snin ta' trojka u rajna l-effetti għazina ta' dan il-pat ta' tkabbiru stabilita' rajna x'kienu restrizzjonijiet, il-limitazzjonijiet, anki meta wieħed iqis l-istabilizzazzjoni makroekonomika, ġifri minn din l-esperjenza kollha ta' dawn l-aħħar snin eh, taħt il-gvern li għanna palissa fejn ħadna deċizjonijiet għalbin ħafna kontra l-pariri tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għalek dak li qed eh, dak li nixtieq insaqsik x'taħseb inti dwar ir-regoli tal-Euro? kif nistaw nispiċċaw b'dan il-procyclical, dawn l-aspetti ta', dawn ir-regoli li ma jtaffux il-dannu u s-sofferenza. U it-tieni waħda marbuta mal-ewwel, it-tieni mistoqsija tiegħi. Ja, dwar kif nistaw il-budgets verament ikunu marbuta mal-tibdil li rridu namlu fil-budgets fil tagħna ta' u rridu intaffu l-effetti ta' l-istrument counter cyclic li suppost kien qed jgħin il-pajjiżi li kienu maqbuda fil-problemi kollha tal-regoli kontra de deficit Ġifri, x'nistgħu namlu biex inwaqfu l-gvernijiet fil-xogħol li jagħmlu kontra l-kriżi il-kriżi deċiżjon li jieħdu. Issa fuq id-dejn dak li kif irrispondejt il-bira ma kienx biżejjed. Inti semmejt l-edajat kollha li hemm fuq id-dejn. Imma ejdin naftit ieħor kif taħsiba fuq id-dejn. Grazzi. Iva, hemm bżonn li dawn l-affarijiet nanalizzawhom bir-reqqa. Hemm analiżi li tibqa' dejja dwar kif qed jitħadmu, kif jaħdmu anzi regoli, regoli kollha li ix-xogħol tagħna huwa bbażat fuqhom fil-Unjoni Monetarja. Għandna bżonnhom ir-regoli f'Unjoni Ekonomika Monetarja biex kunu nistaw nirregolaw l-aġir tal-istati membri differenti u sabiex ikun hemm koordinament fl-iżvilupp ekonomiku u finanzjarju ta' kull pajjiż. Nivells de flexibilidade na implementação dessas regras e podemos ou não Ovvjament dawn ir-regoli jistgħu jiġu implementati bċertu flessibilità u inti tista' taqbel jew ma taqbilx eh, dwar il-fatt jekk il-flessibilità kien intużat bl-aħjar mod possibbli. L-eżempju tal-Portugal jurina tajjeb li possibbli wieħed isib alternattivi għal dak li msejjaħ policy mix li rajna qed jiġi użat eh, biex itaffi l-problemi li eh, kienu qegħdin iqumu. L-Ewropa m'għandix biżejjed miżuri għall maniġjar tal-kriżijiet. Speċjalment meta faqqet il-kriżi l-Ewropa ma kienx lesta għalhekk dawn il-mekkaniżmi ridna nsaħħuhom noħolqu l-mekanizmu Ewropew ta' stabilità. U issa rridu insaħħuh dan il-mekanizmu. Dak li inti suppost fimt minn dak li tkellimt minn dak li qed jien il-bieraħ, dan huwa il-kuntess li fih qegħdin naħdmu hemm bżonn inkunu lesti bir-risposti tagħna. Għax f fejn kriżi krizi eh, u djun, hemm bżonn li nkunu l-esti għal dawn it-tip ta' problemi li nkunu nistgħu għawlom kifet diġà il-loġika tagħna hija li nippruvaw naħdmu, nkunu paċenzjużi biex nistimulaw l-isforzi ta' daw kollha li jaħdmu fil-xena ekonomika biex verament ix-xogħol isir b'mod komplut. U nisħafu il-kelma paċenzja. Fi żminijiet bħal dawn il-paċenzja hija valur verament imprezzabbli. Il-kriżi ta' dejn tieħu ħafna żmien u snin biex terġa' lura fit-triq it-tajba. Issa fuq ir-riformi mid-dibattitu li għaddej bħalissa qed nifhem jien li hemm se jinħolqu mekkaniżmi oħra għall-finanzjar ta' kapaċità ta' investiment li, tis, li tista' tkun stabbli matul iċ-ċiklu ekonomiku kollu. U dan għalhekk jirrendi possibbli l-investimenti li jkunu kruċjali fl-iktar żmien fejn jkun hemm bżonn li jsiru meta l-ekonomija tal-Ewropa jkollha l-iktar bżonn. Issa nisimgħu l-Sven Giegold. Iva, nilqawk u kol anki għannom tal-grupp tal-ħodor. E, Pajizek u anki l-kontribuzzjoni personali tijak dawk li kienu ġabu fi xej dak li kienu jgħidu li l-pajjiżi ta' nofsenar ma jistawx ikollhom suċċess, ma jistawx ilaħqu mal-Ġermanja, mal-Olanda. Ġifri dak li għamiltu intom biex iżommu l-Ewropa maquda u kien xogħol veru importanti. Aħna dan joġobna u inti ġibt fi xej l-ledeja ta' ħafna nies, speċjali anki nies li qegħdin hawnhekk f'din il-kamra. Issa, xieġri jekk ikonna xi kriżi oħra makroekonomika fuq livell dinji. Eh, hemm bżonn li intom tkunu ambizzjużi intom fil-Eurogroup titolbu għal riformi sabiex aħna nkunu lesti nilqgħu il-problemi. Jina naħseb li Huwa importanti li nitkellmu wkoll dwar relazzjoni interistituzzjonali tagħna nixtieq insaqsik. In inti tista timpenja ruħak li tkun iktar disponibli mill-li kien dak ta' qablek il-preġedissur tijak. Ġifiri biex inti tilta amana aħna il-membri li niġu eletti direttament fil-Parlament Ewropew. F'dan fl-aħħar rekomendazzjoni tal-Ombudsman talab il-Kunsil dwar il-maladministration ġifiri il-pozizjoni ta' xi ċertu stati membri mhix trasparenti inti fil-Eurogroup x'se tagħmlu biex ikun hemm iktar trasparenza u tgħidu li ma pajjiżi qegħdin jieħdu li ma deċiżjonijiet għalhekk it trasparenza eh, u s-seta eh, huma importanti u l-Eurogroup għandu ħafna seta' l-ikbar kważi seta fl-Europa. Meta naraw li għonek eh, naraw u f'dan il-qasam hemm ftit nisa li jaħdmu fil-finanzi. X'se tagħmlu intom li n-nisa tuhom il-post biex fil teħi tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-finanzi fl-Ewropa? Grazzi. Sur Gigold, nirringrazzjak. Huwa importanti li nkunu ambizzjużi Anki f'dan l-istadju għal raġunijiet kollha li jien diġà semmejt hemm bżonn li nkunu ippreparati, lesti biex il-mod ta' kif naġixxu nkunu nafu kif nagħmluh, ir-risposti jkunu hemm. U kif qed il-bira jiena naħseb li l-Ewropa se tiffaċċja sfidi kemm internament kif ukoll esternament. U l-ikbar riskju intern se jkun dak ta' li ma naġixxux li nibqgħu ċiċċi beqqi. Ma nagħmlu xejn. Għalhekk hemm bżonn li l-ambizzjoni tkun magħna. U kif qed inti wkoll inkompli nenfasizza l idea importanti politika li nirrikorru għal li konna alternativi. U importanti li f'soċjetà demokratika li aħna u koll li ċittadini l-om alternativi. U l-alternativi hemm qegħdin jeżistu. Aħna ma nix triq waħda qudiemna u ma għalhekk irridu niddiskutu, nagħmlu dibattiti l-istituzzjonijiet tagħna għandhom bżonn ikunu lesti li jakkomodaw u li jikkonformaw ruhom ma l-alternativi. U l-aħjar mod biex nipromovu dawn l-alternativi u diskussjonijiet huwa li inkunu trasparenti għalhekk qed naqbel kompletament miegħek. Jiena disponibilità tiegħi biex naqsam sibijiet magħkom fuq dawn is-suġġetti kif qed fil-bidu fil-introduzzjoni tiegħi hija miftuħa kompletament. Kull darba li kunem bżon, aħna nistaw nidiskutu u naqsmu l-idejat ma'kom. It-trasparenza tax xol tal-Eurogroup u kol marru it-tiebu it-tejjeb dan l-axħar u dan l-axħar u kol approvajna regoli interni oħra sabiex intejbu ix-xogħol. Sabiex nippromovu ukoll trasparenza. Aħna naħsbu li huwa importanti li l-proċess ta' tħejt ta' deċiżjonijiet ikun ċar, nipproteġuh ukoll għax ma ninsowx li aħna rridu niddeċidu fuq affarijiet sensittivi ħafna. Imma ovvjament b'dan il-mod irridu nimxu. Grazzi. Eh, fuq il-problema tal-ġeneru, skużani. Iva, dan huwa punt importanti li kull wieħed waħda minna nistgħu naħdmu fuq dan fuq dawn il- il-proċeduri li għanna u dimna, l-speċifika taħħom, l-istati membri kolla għandhom il-possibilità li jires u kandidati taħħom. Rizultat nafu xinu, rridu nevalwaw il-merti ta' kull kandidat ġifiri kull kandidat huwa il-kapacità tiegħu wara kollox li tot imma kull stat membru jrid iżom dan u dimajnejh ukoll. U issa qed nitkellem bħala l ministru tal-Finanzi tal-Portugal. X'nistgħu nagħmlu ġifiri biex ikun hemm iktar diversità f'dan il-qasam. Huwa kompitu tagħna li nagħmlu li nagħmlu dan, Iva. Grazzi Marko Valle. Grazzi President Bonġu l-kulħat, nilqaw u koll minnaħat jaj. Għandi tlet mistoqsijiet għalik l ewwel net dwar il-governanza dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja xtaqt inkun naf fuq strument li jista iġi bilanċ meta jkun hemm xi kriżi kbira ġifiri dawn il-25 eh, miljon fuq seba snin biex inkunu nistaw għall-euro nibilanċjaw il-xoks li tirċivi. Umbat it-trasferimenti tal-fiskali u komplux nużaw strumenti li ma jaħdmux li ovvjament ma jistawx jagħmlu tajjeb għal dawn ix-xoks u dawn il-kriżijiet. U fil-kriżi li tiġi hemm bżonn eh, strumenti aħjar, ġifiex taħseb fuq trasferimenti fiskali. U mbagħad fuq l-European Safe Bond dan l-istrument li eh, se se toħroġ bih il-kommissjoni eh, ġifiri il-dejn se jidħol fċertu miżuri dawn il-bonds u kol ħanaraw kif se se jiġri u kol se joħloq problemi għal-banek se jiftaħ u eh, il-Pandora's Box għal-jom kif jistaw jamlu tajb u x-konsekwenzi se jkunem. Ġifri mhux aħjar li jkunem il-Eurobonds biex ma noħorġux bi strument li jkun mhux biss komplikat u li jista' wkoll iġib iktar problemi speċjalment fuq l-MPLs il banek jena mhux qed nara xogħol konkreti jiġifieri fuq dawn il-derivati derivativi hawnhekk. Jiġifieri Eurogroup x'qed jagħmel fuq dan fuq dan is-settur ta' l-OTCs għax inkella ċertu banek sistemi severa mezz jkollhom il-problemi, grazzi. Grazzi, Sur Valli. Mux se rispondik bit-Taljan imħabba l-kollegi tagħna, imma nirringrazzjak għal mistoqsijiet tiegħek. E, mistoqsijiet e, punt importanti li semmejt. Fuq il-kwistjoni tal-budget, huwa importanti li l-Euro area tkun ippreparata bl-istrumenti kollha biex mhux biss il-kriżijiet il inkunu nistgħu naġixxu fuqhom imma inkomplu insaħħu l-intern tal-żona tal-Euro. Aħna qed naħdmu ħafna flimkien biex innaqsu kujem jista' jkun ir-riski li nistgħu niltaqa' magħhom internament, irridu nkomplu niddiskutu din il-parti tax-xogħol li jridu nagħmlu fil-futur qarib. U naraw x'linji tal-baġib tkunu nistgħu nużaw biex niffaċċjaw dawn il-kwestjonijiet. Ovvjament, eh, diskussjoni trid tkun kif nistgħu nifinanzjaw il-budget imma kif nistgħu mbagħad niġġeneraw mezzi ta' finanzjament permanenti għal budget Dan huwa importanti. E, l-uniku mod li nistaw aħna namlu previżjonijiet biex ikonna ambjent iktar stabli għal futur. Għalek, irridu naħsbu fuq iż-żewġ aspetti. Dwar diskussjoni dwar il-Eurobond, din hija kwistjoni taħra u taffetwa is-suq fuq il-livell tal-Eurogroup aħna nifmu li din hija kwistjoni sensittiva ħafna, ir-reazzjoni tas-swieq għall-istituzzjonijiet xi kultant ma tkunx waħda prevedibbli, imma il-pricing ta' dawn ir-riski li intuhom prezz huwa eżerċizzju li jitlob ħafna attenzjoni joffri sfida u kull tkun xi tkun is-soluzzjoni li aħna noffru li aħna nilħqu naraw li tkun waħda inklusiva u mhux kun qed taħdem u ġib iktar segregazzjoni fil-settur. Ovvjament, l-istess jotta l-settur bankarju. Aħna l-roadmap tal-2016 eddi fuq l-MPLs eddi ninżidu affarijiet eddi niddiskutu dawn l-kudan kollu mot intern anki pakket li se toħroċ il-Kummissjoni biex taġixxi fuq dan huwa importanti wkoll soluzzjoni li rridu li dejjem naħsbu li jkollna settur integrat u komplut mhux wieħed frammentat. Għax inkella dan joħloq id-danni. Grazzi. Grazzi. Fil-komunikat tal-Kommissjoni għall qr u anki għall-assi, jek niftakar so Is-sur uh, eh, Mono għal-INF. Grazzi ħafna, President. Um, bonġu, Sinjur President tal-Eurogroup, inti l-biraħ um, fil-spitċajt billi għam appellajt għal-iktar um, unjoni eh, monetarja. Nispera din mux biex teorija minn l-1992 ma jiex kontrollata me ċittadini mod demokratiku għalek. L-ICB se toħroċ regoli għal eh, dawn il-mod kif jaħdmu l-banek. Anki ġifiri meta jkun hemm problemi ta' kriżi għall-SMEs ġifiri il-banek u kif jaħdmu fis-settur dejjem għandhom problemi għalhekk dawn il-miżuri se numru ta' deputati qegħdin jgħidu li dan mhux sow il-mod ta' kif jintuża l-SSM. Imma anki jekk minn kejja dan kollu li sibi qed iwebbes rasu u se joħroġ regoli din il-ġimgħa stess l-appelli tal-deputati qed jiġi ignorat. Jiġifieri hemm eh, nuqqas demokratiku fuq dan x'taħseb fuq dan issa fuq il- fuq il- il-Latvija. Il, il, il, il, il, il, il, ħadd ma hawn min jgħid li ħadd ma jista' iġiel membru ta' xi bord tal-Bank Ċentrali li jirriżenja imma dan x'dannu jġib lilna ma taħsibx li dan ukoll hemm eh, deficit tal-demokratiku fuq il-bord tal-Bank Ċentrali Ewropew u anki il-Fond Monetarju tal-Futur se tkun responsabbli tal-sistema fiskali tal-istati il-nuqqas demokratiku se jkun jibqa jeżisti u x'kontrolli demokratiċi inti se ddaħħal biex dan kollu ma jsirx. Grazzi. Thank you, thank you. Iva, grazzi, grazzi sur Mono. Grazzi għal mistoqsijiet tiegħek. Inti semmejt punt importanti ħafna fil-mod kif jaħdmu u, u E, huma mm, kif jaħdmu l-istituzzjonijiet għalhekk irridu noqogħdu attenti ma' kull pass li nieħdu. L-attenzjoni ma tmur f'żewġ direzzjonijiet. Fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali jien naħseb li il-ħakna mod format ta' istituzzjonijiet li fuq politika monetarja ġifri nitkellem fuq l-ICB li għandu kol ċertu autonomija indipendenza li hija kompatibbli mal-livell ta' fiduċja li rrid ikonna. għal mod ta' kif l-istrumenti li għanda dispożizzjoni kif jużom eh, kif tużom din l-istituzzjoni. Ġifiri din l-autonomija rridu naraw li titħaddem biex ikun hemm kredibilità fuq il-politika interna tal-istituzzjoni. Dan ma jfissirx li li sibi ma, ma, ma mux responsabli ta' deċizjonijiet li jieħu. U hemm bżonn aħna insaħħu fuq dan. Jiena nala Eh, dan li nikkonkludi fuq eh, il-dikjarazzjonijiet tiegħek imma jiena naħseb li huwa importanti li din l-indipendenza din l-autonomija naraw li tibqa. Dwar il-budget u l-IMF, id-dibattitu li għaddej bħalissa huwa dibattitu li għadu għaddej Dan mhux se jbiddel il-proċess ta' sorveljanza tal-budget li aħna nużaw sissa, ġifiri fil-patt ta' stabilità huwa joħroġ ċar li l-istituzzjonijiet rridu jagħmlu din is-sorveljanza u dan ma jistax jirfes fuq il mizuri li għanna l-ISM jew l-IMF. Grazzi. Uh, could you, could no, you sorry, sorry. on the we, we, are, we have a five minutes lot. Mela sfortunatament il-ħin qiegħed jafas u bekk l-ewwel wara l-ewwel round fisem il-gruppi politiċi tieni round minn ħames minuti l-allokazzjoni ħadd inżel l-erba. Bekk inkun nista' nieħu l-kummenti ta' kulħadd. Grazzi ħafna, President, nilqawk mana, Sur President, aħna nirringrazzjawk għall-opinjonijiet li inti qed tesprimi magħna mill-bidu ta' din ta' dalodu. Aħna għedna l-indikaturi makroekonomiki eh, reġgħu bdow din hija ħaġa tajba, għandna livell ta' tkabbir ta' eh, li qiegħed jikber, id-deficit qed jonqos u anki il-livell ta' tal-qatt, il-reformi strutturali u il-mod ta' kif qegħdin nonfqu inqas jew kif kifet nonfqu qed jagħtu riżultati tajbin. Jekk l-istati membri għamlu sforzi fuq il-tnaqqis tad deficit xorta baxiex għad baxi jisir biex il-livell ta' dejn pubbliku ikun fu livelli li jkunu aċċettabbli u sostenibbli. Nafx x'qed fuq xiex qed nitkellem għax hija diffikultà ta' pajjiżi stess. Ovvjament, il-pagament ta' dejn jirrappreżenta eh, eh, prezz għall-istati u ovvjament dan għandu effett fuq it-kabbir fil-pajjiżi u anki fuq l-investiment. Ġifiri jekk il-rati jolow se jkollna l-problemi għalhekk jiena rrid inkun naf. Peress li Eurogroup jaħdem fuq dawn il-punti, il x'inkun naf kif intom bitnaqis ta' dejn pubbliku kif tistaw taraw li din tkun priorita u tamlu pressjoni fuq l-istati membri biex dawn jieħdu l-miżuri tajbin. Dan il-parlament dejjem nitkellmu fuq il-bżonn li hemm naraw li l-istati membri li jkunu responsabbli qabel ikunu solidari, ovvjament irridu nkunu solidari, dejjem imma l-istati membri eh, irridu wkoll jarfu responsabilità li għandhom. Grazzi ħafna. Merci, merci, uh, Madame Sandé. Uh, it, it's very important. Uh, Huwa uh... importanti ħafna illi nifmu eżattament palma semmejt int ir-rilevanza tal-impatt tad-dejn u anki il-konsegwenzi tiegħu fl-impatt ta' fuq il-periodu ta' tranzizzjoni u għamennu li xejriet sa' kienu pozittivi. Nħolqu iżjed minn 7 miljon impjeg fl-Ewropa. Samillar punt tal-krizi u dwar id-dejn irdu nifmu illi għatfadal asimetriji fil-zona euro iżda huwa importanti għal pajjiżi kollha illi jibdew naqsu il-ratio tad-dejn mal-prodott domestiku gross. L-implikazzjonijiet għal-ġejjieni huma bosta f'dawn il-pajjiżi. Milli nafu mill-kriżijiet preċedenti u illi hemm moment importanti dak ta' tnaqis ta' ratio bejn id-den prodott domestiku gross u l-iktar punt importanti għad kabir jridu nizguraw il il-pajzi kollha jibdew din il-proċess u jekk naraw l-evoluzzjoni għad-dejta reċenti fil-pajjiżi tara li biex kbira diġa huma f'dak l-istadju. U l-proċess jissokta fil-ġejjini. Paul Tang. Grazzi, grazzi. Il-President tal-Eurogroup, mela mistoqsija ġenerali. Is-sur tisimlum kien kapaċi jżomm il-grupp flimkien? iżda ma bidniex fiduċja bej it-tramuntana u n-nofsinhar. Kemm nuqqas ta' fiduċja kbira fil-grupp. L-Unjoni Bankarja, l-kapaċità fiskali. U ma meħtieġa għalihom il-fiduċja il-reċiproka. il fiduċja il reċiproka il reċiproka Kif sejjer timla din il-lakuna din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija dwar it-trasparenza demokratika. Hemm il-ħatra tal-bord tal-ECB naf li dan jgħet jiġi diskuss fl-Eurogroup iżda anke l-Parlament Ewropew se jiġi konsultat u ħajħu pożizzjoni għal se nagħmlu fil-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew din hija parti mill- trasparenza demokratika li kollok opportunità t-intervjeni fil-proċess. Grazzi li sur Tang, grazzi tal-klim ġentili tijak. Iva, huwa xogħol impenjattiv, jina ħerqan, naħdem. Fuq approċċ bazat fuq il-konsens fl-Eurogroup Dan huwa l-iżjed ċenarju politiku importanti. Aħna aħna qegħdin inżidu distinzjonijiet bejn in-nofsinhar u tramuntana għalfini ta' taħdita iżjed mill fil-verità hemm dan huwa importanti. Il-binja tal-Ewropa ġiet fi fuq livell politiku għabbażi ta' fiduċja, momentum politiku u dan huwa dak li neħtieġu. Issa għandna l-possibilità illi nevalwaw kemm importanti deċiżjonijiet konġunti tagħna ċittadini għaliex aħna faċċajna kriżi diffiċli immens u konna kapaċi nibnu niksbu s-suċċess illi l-kol għedin ngawdu minnu fl-Ewropa. Dan u kif neħtieġu namlu progress fl-Unjoni Bankarja. Din hija kwestjoni prettament sensittiva, dan nifmu perfettament. Iridu niddefinixxu il-bargaining set biex ngħidulu hekk. u insibu soluzzjoni għalija. Dan waqan importanti illi nżidu il reżiljenza ta' taż-żona euro. Il-kol il-gawdu minna u rridu nkunu ċerti li dan jibqa' il-każ fil-ġejjini. Ir-regolament jitlob għal smieħa fil-Parlament Ewropew fix xar li ġej. Intom għandkom ir-regolamenti ċari u ħajkolkom opportunità tagħmlu skrutinju dettaljat. Mr. Karas. Yeah, uh, President, congratulations to your appointment. President, nixtieq nifraħlek għal-ħatra tiegħek bħala xedu reporter tal-PPE jina qiegħed naħdem fuq il azzjoni bħalma tafu għaj min jisħaq illi il-tnaqqis ta' riskju marbuta l-iżjed mal-pjaz fil-fatt sera tiġi definita qabel il-fażi strettament operattiva. X'inhi l-opinjoni tiegħek bażi tal-ewwel rapport ta' progress fuq it-tnaqqis fuq l-MPLs? It-tieni mistoqsija fuq il-ġejni tal-ISM xin il-vizjoni għall-implementazzjoni u l-izviluppar tal-ISM fil-qafas tal-liġi Ewropea. Grazzi Sur Karas, grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom. Ir-roadmap tal-2016 tiffissa l-qosma. għal reduzzjoni ta' riskju. Embossa. possibilitajiet biex naqsu ir-riski bħal Edis u għodu toħrajn u fuq dawn ħajkun hemm opportunità għal taħdita. Irridu naraw eżattament l-indikaturi xejri din juru. Anki għal tnaqqis ta' Is-sur Gualtieri diġa semmi għallum. 560 biljun sam il-krizi marru għal kriżi tal-banek kien hemm ħidma Ewropea b'saħħitha u essenzjali tagħnu dak li jista' jżid il-fiduċja fil-progress li qed isir. Li jassem, qegħdin niddiskutu kif jistgħu insaħħu li jassem biex li jassem intu iżjed għodot ta' ġestjoni bħala qasam ekonomiku monetarju biex ikun iżjed resilient fil-ġejjieni. Ippermettiet il-beni ta' fiduċja illi il-membri kollha tal-Eurogroup ossuhom komdi huma il-koll accountable Understand din mish biss dik dimensjoni illi għandha rwol hawnhekk. Il-punt ħarun bat niskutu eventualment. Nittamaw illi il-Kummissjoni tippermetti l-implementazzjoni fodda Ewropea. Kostas. Sur Santana nasab kollu bżon il-headphones. se ma tafx bil-Grek. Illum tal-lemt li għal-jum tal-lilsin nattif. L-ewwel nes nixtieq nifraħlek. Illa lix fistqarija nizzjali tiegħek għat tlet affarijiet. Tkellimt dwar il-responsabilità demokratika, skabbir li jkun inklusiv, illi huwa ovvju u t-tisjeħ tal-EMU permess tal-Unjoni Bankarja. Jiena sar nistaqsik biex twieġeb mistoqsijiet konkreti illi saqsew forsi u semmew il-kollegi b'mod ġenerali. Sa'm minn jannar 2013 meta daħal fis seħħ il-pat fiskali sal-lum. Ir-riżultat fil-qasam tal-konverġenza tal-ekonomija huwa wieħed dubjuż il-kolna fuq. Kien hemm ħafna attenzjoni li ngħatat lid-deficit tal-istati membri ma tajniex l-istess attenzjoni iżda. għal pajzi illi għandhom surplus inħal oħra tal-munita. Għanitkellem dwar l-NPLs b'mod iżess konkret, najt li ħafna jirrikonoxxu li l-NPLs mandomx xaqsmu bess mal-banek din għandha xaqsam mal l-koll. L-istituzzjonijiet ta' zona euro inti favur tal-bad banks pala oda tal-ġestjoni biex nkun nax taħseb int dwar dan is-suġġett. Aħna ħankun għedin nappoġġawk u moħħna wkoll fil-ħidma li tkun għed tagħmel bħal sejr. Oh, sorry, thank you, uh, Mr. Mafridis. Grazie, Sir Mafridis. Tal-kommenti tijak u għal-mod ta' kif evalwajt l-sfidi. Nista' naqblu ma' xiet uħut mill-punti ta' tħassib li semmejs. Il-konverġenza li rajna. kienet nominali u reali. Tul darba qegħdin nitrattaw kriżi u f'dak il-kuntest appuntu għandha tiġi evalwata. Hemm mument ta' kriżi li jagħmlu ferm jagħmlu dan il-proċess ferm iżjed diffiċli dan il-proċess ta' konverġenza. U dan huwa iżjed il-każ meta Dawn huma proċessi li jimxu bil-mod mhumiex dak li wieħed forsi jistenna mill-proċessi monetarji iżda l-istituzzjonijiet iridu jkunu lesti biex jippromovu l-konverġenza. Palma nafu mill-proċeduri tal-isbilanċ makroekonomiku, il-proċedura hija simmetrika jekk naraw iż-żona euro kollha kemm u l-miżuri tal-isbilanċi makroekonomiċi għana nemnu illi l-iżiet element kruċjali u illi l-aggregate surplus it-tfadil li għam ġifiri għal dastan jiġu investiti fil-żona euro u jibbenfikaw lill istati membri kollha taż-żona euro skada l-ħin jiddispeċini għall-NPLs huwa importanti li nifmu l-NPLs fil-bicċa kbira tal-żmien ikun jorbtu mill mal-ekonomija reali għal dasna trittu nkunu kawti fit-trattament tagħhom sabiex nippreservaw il-valur ekonomiku li hemm dan ifisser illi rridu niżviluppaw il-qafsa ta' insolvenza fil-pajjiżi kollha tagħna sabiex nkun nistgħu nitrattawhom bil-qudiem u inkunu kawti per mod ta' kif nitrattaw dawn l-assi. Eh, Xef ikollhom valur ekonomiku reali dwar il-bad banks. Issa, anke dik tal-BRD, miex diskussjoni illi tista titħol għalija kif ġipu laħa, naslu għalija eventualment, Sur Fernandes. Grazzi, Sur President, bazi tal-tbassir tal-Kommissjoni, il-Portugal ħajkun jgħat jikber inqas mill-medja Ewropea Fil-fatt l-Irlanda li qiegħda f'sitwazzjoni simili għal dik tal-Portugal ħajkun qed tikber doppju tal-Portugal. Il-Greċja u ċipru ħajkun qegħdin jikbru żjed mal-Portugal. Għadha san ċirrakomanda il-President tal-Eurogroup lill-Prim Ministru u lill-Ministru tal-Finanzi fil-Portugal biex jtejbu situazzjoni. sitwazzjoni Iva, grazie ħafna. Grazzi l-Jose Manuel Fernandes bħala president tal-Eurogroup. Dak li nirrikmanda lill-gvernijiet kollha taż-żona euro u illi jżommu għaddej il-ħidma ċellenti li għamlu sa' issa. Illi jibqaw jipromovu l-istabilta u l-finanzi pubbliċi u jipromovu l-istabilta fis sistema finanzjarja. Jipromovu tajbu l-kompetitivita ta' zona euro. bħalissa għaddejjin minn l-iktar periodu negattiv, minn l-iktar periodu pozittiv illi eh, nisaw nikkonsidraw bħala dejjimi fil-żona euro, inkluż il-Portugal. Il-Portugal beda jagħmel konverġenza ma' żona euro fil 2017 id bassir uliju eja naraw fl-2018 sejjer jiġri realment. Pala Ministru tal-finanzi eh, tal-Portugal, jew Prim Ministru tal-Portugal nkun soddisfatt. Li kieku l-Portugal ikun wieħed mill-pajjiżi li qed jikber daqs tbassir. Kif nistgħu intejbu tbassir qed ngħid jien, tbassir li mhux daqs tajjeb. Ħolas Fernandez. Eh, buenos dias, Presidente l tajba, Sur President, l għalnet nabguralek tal-ħatra tijak u anka nabguralek fuq din kwestjoni tal-Portugal. Naħseb li mux bis il-situazzjoni tjibet fil-Portugal, iżda verament qed naraw li jem eh, situazzjoni ħafna aħjar u koll. Għal-progressisti issa aħna edin nitkelmu kol fuq eh, din il-kombinazzjoni li semmejt inti Naħseb illi dan jista' jwassalna wkoll biex nitilfu il-paċenzja aħna qed nirreferi għal regolament li ilu ikun negozjat sentejn. Il-kollega tiegħi Sur Balz tkellem fuq il tiġa li aħna navvanzaw fuq il-pakketti ta' tnaqqis ta' riskju. Jiena minix kontra din il pozizjoni iżda veru illi dawn il-pakketti il negozjati dwarhom qegħdin javvanzaw fil-Kunsill fil-Parlament u naħseb illi il-proċess huwa pjuttost stret jiena naf li din hija kwistjoni li għandha x'taqsam iktar mal-ekofin iżda nixtieq saqsik bħala President tal-Eurogroup. Taħseb li hemm lok biex titpoġġa iktar pressjoni ħalli nressu l qudiem dawn in negozjati ħalli hemm iktar lok għal possibilità ta' ftejjim u jiena nixtieq illi forsi tenna ftit ħalli jkunu inqas eh, iktar paċenzjużi ħalli bekk forsi nkun nistgħu nagħtu mbuttatura quddiem lil dan ir-regolament. Grazzi. Muchas gracias, signor Fernandez. Grazzi ħafna Sir Fernandez, iva veru illi rridu aħna nkunu paċenzjużi. Unħedġek biex tipprova tkun iktar paċenzjuż minħabba illi Bil-paċenzja forsi nistgħu aħna naslu għatmim tal-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet. U jiena dan qed ninterpreta bħala mument tajjeb ħafna wkoll biex navvanzaw b'dawn il-proċessi naħseb li rridu insegwu din il-roadmap u koll nasbu li wasal il-waqt illi navvanzaw kemm jista' jkun u jiena bħala president tal-grupp tal-Eurogroup lest li nippromuovi fir-wol tiegħi. Bħala president tal-Eurogroup l-imbuttatura ta' dawn id-diskussjonijiet hija xi ħaġa importanti ħafna għall stabilita finanzjera fl-Ewropa biex aħna nkunu f'pożizzjoni li f'Ġunju nkunu nistgħu navvanzaw b'mod konkret anka f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għanna żewġ kellima li jixtieq jitkellmu fil-proċedura tal-catch DI kieġobkom mhux iktar għal-minuta kull wieħed. Sur Papa Mulis. Grazzi ħafna Iva jina nista' ngħid li kont kuntent li smajt smajtek titkellem mod pożittiv ħafna fuq il-Greċja fuq l-iżviluppi pożittivi li inti semmejt u anka fuq id-dikjerazzjoni tiegħek anka wara il-laqa tal-Eurogroup meta qed illi issa imislilna li nieħdu azzjoni naħseb illi verament inti kellek timetable ambizjuża ħafna biex il-gvern Grek ikun jista' jippreżenta l-istrateġija tiegħu għal finanzi pubbliċi b'saħħithom minn April qudiem wara li aħna noħorġu mill-programm ta' għajnuna ta' ġustament. Mbagħad inti qed li ħajkonna sa' Ġunju biex inkunu nistgħu nippreżentaw il-miżuri u nikkompletaw ukoll il-punt li jmiss fl-evalwazzjoni tal-problema tal-Greċja dak kien dak li qal is-sur Tsakalotos. Inti tista' tikkonferma dak li qalu u nista' nsaqsik inti x'kont qed tfisser eżattament meta qed li issa imiss lilna biex eh, nieħdu azzjoni x'bess ta' eżattament biex din l-avventura tintem bit-tajjeb. Iva jiena ħanibqa' dejjem nipprova nkun pożittiv anke fuq l-iżviluppi li qed nesperjenzaw fil-Greċja. Qegħdin nesperjenzaw verament biċċa xogħol determinata u pożittiva. Anka l-espressjoni tal-vot anzi, skużawni, l-espressjoni the ball is on our, in our court, dan ifisser illi aħna rridu nistennew li xogħol jitlesta min-naħa tal-pajjiż u mbagħad irridu nagħmlu l-parti tagħna. Għalhekk jien kont dejjem qed inħeġġeġ lil pajjiżi biex jiċċaqalqu ftit u eh, s-sinjali li ħassejt li irċivejt minna ħadar kollegi fil-Eurogroup kienu pozittivi ħafna ġifir m'għandix dubju illi ħajkonna suċċess fit-tlestija ta' dan il-proċess. Grazzi ħafna, tajjeb, issa Nina Gill għal-minuta. Grazzi ħafna sur President jina u koll nishtiq intenni il-proset għal-ħatra tijak, sur Center, u eh, għandi punt iħor l-ekonomija Ewropea edha tikber. U ix-xemx edha tiddi fuqna l-koll. Iżda jekk inħarsu lej in-nuqqas ta' gwaljenza fl-Ewropa din qiegħda tiżdied 40% tal- tal-ġit hija f'idejn wieħed fil-mija tal-popolazzjoni u naħseb illi meta issa ħana orbu lejn l-elezzjonijiet u l-kampanja aħna rridu nitkellmu fuq dan, qegħdin nitkellmu fuq 120 biljon persuna li huma foqra. 28 persu eh, tifel u tifla li qegħdin jgħixu taħt il-livell aċċettabbli tal-faqar, ġifir naħseb li l-Kummissjoni verament tittoħroġ bi strateġija għal tnaqqis tal- inugwaljanza u naħseb illi inti bħala President tal-Eurogroup kif ħat ipprova tara illi ħajkun hemm konverġenza f'termini ta' riformi biex tindirizza dan kollu. Grazzi ħafna Iva fil-qosor ħafna minħabba il inti semmejt suġġett wiesa ħafna jkolli ngħid, grazzi iżda xorta waħda tal-li eh, semmejt dan il-punt naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nippromovu strateġiji inklusivi ta' tkabbir ekonomiku. Aħna għal perjodu twil ħafna kellna nħabtu bieċna ma rati oljin ħafna ta' qatt u dan kellu konsegwenzi ħafna gbar ħafna fuq l-ekonomija tagħna kien hemm iktar faqar minħabba fek allura rridu naraw li jkun hemm iktar opportunitajiet ta' xogħol ġodda, iktar tkabbir ekonomiku anke jekk inħarsu lejn il-bliet aħna rridu nippreżentaw iktar prospetti ġodda li ċittadini tagħna u minnu illi fl-Ewropa aħna bejn il-pajjiżi nistgħu nesperjenzaw differenzi kbar li għandhom bżonn miżuri ta' konverġenza, ġifri diskussjoni li aħna kellna diġà fuq il-promozzjoni tal-konverġenza fiż-żona euro, huma verament diskussjonijiet importanti għat taħlita politika li beħsibna nimplementaw u bla dubju ta' xejn aħna lessi illi inħarsu li dawn il-kwistjonijiet ukoll anke bilan illi aħna ikollna approċċ iktar inklusiv. Ningrazzjakom ħafna nixtieq illi nirgrazzja lilek sur President Centeno għal dan il-bidu eccellenti ta' dialogu ta' kooperazzjoni ta' bejnietna aħna ħerqanin ħafna li kon iktar kozzjonijiet bħal dawn biex nitkellmu miegħek, ħallibek bekk ikollna l-opportunità illi niltaqgħu flimkien u naraw jekk nistgħux nagħmlu arranġamenti aħjar tal-mod ta' kif naħdmu flimkien ħallibek bekk ikollna impenn ħafna iktar konkret ħalli intom u dak li għettu intom u dak li aħna edna aħna ġivir l nkomplu dan il-dibattitu nixtiequ li nkomplu insaħħu il trasparenza tal-tmexxija ekonomika tagħna. Ningrazzjak ħafna. So, dear colleagues, let me, let me continue. Uh, we are running. Eżis kollegi permettu li nkompli jiena bil-laqa edin daqxejn tard u għajna ftit lura mela biex naġlu ftit il-proċedura issa naddu għal koordinazzjoni tas semestru Ewropew u l-istħarriġ ta' tkabbir annwali għanna s-sur mill-Soċjalisti Demokratiċi nixtieq nistidnu biex jitkellem għal ħames minuti. Jekk joġbok. Merci beaucoup. Nirringrazzjak u nifaraħlek inti għal kariga ta' president. Nixtieq l-għonet nirringrazzja daw kollha li negozjaw dan id-dokument miegħi biex nilħu dan ir-riżultat. Karolin Miguel Bass, intom tafu li semestru Ewropew huwa eżerċizzju diffiċli imħabba il-proposti tal-familji politiċi eh, tagħna ħafna drabi jkunu diverġenti mal ħaqna kompromess biex ikonna eh, pożizzjoni qawwija ta' dan il-Parlament flimkien dak se nifutaw fuq l lejla u naħseb li avvanzajna għax qed jagħti soluzzjonijiet konkreti sabiex aħna innaqsu l-diżugwaljanzi ta' soċjoekonomiċi fil-pajjiżi anki biex naġevolaw il-ħaddima li huma fqar u jkun hemm iktar konverġenza fl-istati membri. Jiena naħseb li nistgħu nkunu sodisfatti għax qed naraw verament eh, ambjent soċjo-ekonomiku iktar stabbli issa aħna nibqaw l-iktar kontinent għani anki fil-qasam tal-enerġija imma l-istrumenti soċjoekonomiċi li qegħdin hemm ċittadini u għal ħaddiema. Nafu l-ħaddiema dejjem fifacċaw problemi mħabba tibdil fl-ekonomija rridu nkun nistgħu ġiċu malaj sabiex nevitaw li dawn ma jkunux l-ewwel vitmi. Għandi ħames punti li huma prinċipali fl-opinjoni tiegħi nisibu fil rapport u net l-importanza u l-bżonn li jkun hemm investimenti pubbliċi u privati li jiġu investiti fl-ekonomija eh, reali, aħna nafu l-investiment mhuwiex xogħli ħafna, nitolbu l-Kommissjoni biex tara x'inhu huma l-ostakoli li jwaqqaf l-investiment, proġetti ta' investiment ħafna drabi nafu li huma public-private partnerships imma daw jħolqu problemi anki ġifieri hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet għax nafu jekk ma jkunx hemm eh, investiment pubbliku pubbliku, pereżempju fl-infrastruttura, fil-qasam tas-saħħa ma jistax ikun hemm investiment privat. Dawn iż-żewġ fatturi joħol ukoll xogħol. Imbagħad tieni punt aħna nafu li il-budgets nazzjonali anke fil-żona tal-Euro hemm bżonn ikunu vjabbli minħabba l-finanzi pubbliċi biex dawn jiġu maġġati tajjeb. Naraw li l-proposta li jolow is-salari anki sur Draghi il-President tal-ICB jaqbel biex il-ħaddiema morru għall-aħjar u u kol l-ekonomija natwas minn tal-qudiem nafu li ċertu affarijiet diġà tieħdu deċiżjonijiet eh, fil-passat. U mbagħad ġifieri riformi strutturali biex il-garanzija taż-żgħażagħ l-għajnuna għal-negozji u l-garanzija ta' sostenibilità u sistemi ta' sistemi soċjali. Ġifieri il-valur miżjud kollu tal-kontinent tagħna eh, dan il-valur miżjud issa qiegħed friskju, irridu nsaħħuha nintensifikawa biex verament l-Europa għazzazax tkun edem. 6 miljoni ta' zazax. Il-fiskalità, il-kompetitività u kol fil-qasam ta' taxxa li teżisti bejn l-istati membri naraw li l armonizzazzjoni fiskali twaqqaf din il-kompetitività li mhix ġusta biex jibbenefikaw minna ċittadini Ewropew. Tajjeb li hemm bżonn li nkollna sistema waħda armonizzata ta' taxxa Eh, u wasal iżmin l-istati membri konsidraw dawn l-aħħar kapitlu ta' dan ir-rapport ikkompri l-integrazzjoni dwar eh, l-integrazzjoni tal-atturi kollha fis-semestru ġifieri l-imsieħba soċjali u l-istituzzjonijiet biex il-rekomandazzjoni ta' kull pajis verament jiġu implementati dawn importanti dawn kienu l-prioritajiet li xtaqt jena nitkellem dwarhom. Grazzi President, grazzi li nispera li l-vot ikun tajjeb l-lum stess war nofsinhar grazzi. Grazzi ħafna r-rapporter tagħna, bel mela issa ngħaddu għax rapporters 3 minuti kull wieħed. Nibdew bis-sur Tom van der Kinderer minnaħat tal-PPE. Grazzi ħafna, Iva, nishtin grazzi li sur pajiet tal-xol eccellenti li għamel minkejja li domna biex bdejna bin-negozjati. Naħseb li kena verament kooperazzjoni tajba li waslet ta' riżultati tajbin u nittamaw li il-kompromessi se jkunu appoġġati permezz tal-vot l-lumor nafsinar nixtieq illi fil-fatt nitkellem iktar fuq eh, il kontribuzzjonijiet u kol minnaħa tagħna minnaħa ta' Shadow Reporters nittama l-grupp eh, jista' jaċċetta l-kompromessi naħseb illi il rapport f'termini ta' struttura u kontenut kien hemm bosta punti illi aħna semmejna l-ewwel fuq l-investiment aħna semmejna verament messaġġ importanti ħafna l-fatt li rridu nżommu bilanċ bejn l-investiment pubbliku u privat, iktar investiment jista' jwassal għal iktar tkabbir fil-termini perjodu qasir twil ta' żmien. U anka rridu neħu l-tip ta' staġnar tal-bottlenecks, anka f'pajis bħal Belġu aħna nesperjenzaw daw ta' kull jum meta neħlu fit traffiku per eżempju. Issa, rapport tal-finanzi pubbliċi li u inkluż ukoll fir-rapport ma naħseb li hemm xejn li jista' ikun qed iwassal għal svilup ta' finanzi pubbliċi mingħajr appoġġ anka il-punt tagħna fuq eh, il-popolazzjonijiet li dejjem qegħdin jixiħu l fat li l-istati membri rridu jieħdu azzjoni dan huwa messaġġ importanti li rridu ngħaddu l-aħħar Eh, iżda żgur mhux l-inqas jena nixtieq ngħid li nħoggos li dawn ir-rapporti strutturali qed ikunu eh, waslu għal riformi strutturali li jista' waslu għal iktar mm, ġibda ta' investimenti u naraw li anke f'dan il kontest aħna verament qegħdin nilħu bilanċ tajjeb ħafna unwaslu messaġġ importanti u pertinenti ħafna anka fuq il-swieq tax-xogħol u eh, sistemi ta' sigurtà sostenibbli dawn huma punti importanti. Issa fuq l-aggregate stance jiena naħseb li importanti u pożittiv li aħna nagħmlu referenza fil-Parlament Ewropew kemm għall-aggregate stands fi zona fiskali kif ukoll l-obbligi li għandhom l-istati membri kollha sabiex iżommu mal-punti tal-patta stabilità u tkabbir. Jiena kontent li l-Parlament issa jissa jwassal messaġġ ċar u b'saħħtu ħafna u nittama li dejjem nistgħu nagħmlu hekk. Nixtieq ningrazzja ħafna luk kif ukoll kollegi kollha tax-xogħol kollu illi sar. Grazzi ħafna u anka tal-li informajtna li l-PPE qiegħed jappoġġana issa l-Bernd Luke. Għetlet di grazzi ħafna jilna l għonet nishtiq nir-ingrazzja l-sur pajje għal-mod tajjeb u ta' kooperazzjoni ta' kif meċċejna negozjati tagħna. fil fattiva jena nistanajt li l-abbozz tal-rapport verament qabba eh, ta' ħafna kontroversja u din hija xi ħaġa illi forsi ma stajniex aħna nappoġġaw mill-ewwel iżda kellna diskussjoni verament tajba anke bejn ix-shadow rapporteurs u naħseb illi irnexxilna eh, ikollna eh, pożizzjoni tajba minħabba il-pożizzjoni miftuħa u lesta illi dejjem jintlaħaq kompromiss tar-rapporter jiena naħseb illi aħna provajna naraw il naċċettaw ċertu fajt minn kemm ma jġbunix, pereżempju t-tifsira tal pozizjoni fiskali tal zona euro iżda naħseb illi fuq livell ġenerali nkolli ngħid li ton tar rapport kien pjuttost pozittiv eh, pożittiv anka permezz tal-pat fiskali l fat li aħna nixġu nisqu iktar fuq responsabilta ta' dan kollu u anka l fat li aħna nixtiequ li konna iktar saħqa fuq l-investiment privat. Nixtiequ iva li nirreferu għal nuqqas ta' ugwaljanza fl-iżvilupp ta' ta' zona euro anka għal ċertu pajjiżi hemm bżonn insibu formulazzjonijiet preċiżi u naħseb li jekk ikun hemm ta' nuqqas ta' gwaljanza speċjalment fil-pajjiżi l-iktar foqra ta' żona euro din hija xi ħaġa li rridu noqogħdu attenti għalija anke ir-rabta bejn it-kabbir u nuqqas ta' gwaljanza din hija xi ħaġa li mhix daqshekk stabilita tajjeb u naħseb illi fil-fema tagħna rridu noħorġu b'miżuri ħalli naraw kif it-kabbir jista' jkun imsaħħaħ u nagħtu iktar inċentiv għal dan it-kabbir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 Gwe, jena, nishtiq nejt proset u koll anka li rapportera s-sorti kolla li għamlu u għamilu biex jifassa rapport li jista' jkun ta' sotisfazzjon għal gruppi kolla li jista' sa' u koll anka ċertu kritika għad zona euro l-mota kif qed l-affarijiet u apparti minnek. hekk, nista' ngħid li aħna ħanvutaw favur ħafna mill-kompromessi li kienu stabiliti apparti minn hekk il ftejim li aħna aħna għamilna fuq dan it-test għadu jeżisti fil-fatt aħna naqblu ma' ħafna mill l-analiżi li staret iżda e, parzjalment is-soluzzjoni li qed tkun proposta ma tantx naqblu magħha anke fuq il-rkupru ekonomiku r-realtà li aħna qegħdin nesperjenzaw hija li l-kriżi għadha d u jekk ħafna mid-drittijiet intilfu matul il-krizi finanzjarja u ekonomika, merġajni xirku prajnjom għal-klassi ta' ħaddima, issa saru affarijiet normali ġifir realtà l-ġdida Ewropea miex xi ħaġa li tista' eh, tkun irranġata preformizzar ta' mekanizmi ta' tmexxija, aħna naħsbu l-nuqqas ta' gwaljanza hija huwa riżultat tal- Um, politika ekonomika U anka minħabba il-nuqqas ta' konverġenza rajna li kienem differenzi kbar li baqaw jizdidu. L-eruq ta' din il-problema verament huma fondi anka per eżempju marbudi mal-problemi ta' settur tal-produzzjoni, il-pat ta' stabilta' zda u koll il-semestru Ewropew u anka istituzzjonijiet li għed t-proponu pal-Fond Monetarju Ewropew li konna din semmu fil-fat anka fismi mal-President tal-Eurogroup. Jena naħseb li biex nwaqfu darba dejjem dawn inuqqas ta' ugwaljanza għandna bżonn ta' pjan industrijali Ewropew li jkun kapaċi li jwassal għal trasformazzjoni tal-modell ta' produzzjoni fl-Ewropa ħalli bekk nwaslu għal bidliet ta' kwalità fl-Unjoni Ewropea kollha ħalli nibdew b'dawk li l-iktar huma mill-quta ħażin mill-qatt ħalli nħejju l-ekonomija Ewropea għal tranzizzjoni iktar eh, pożittiva u anke fl-istess rispett tal-ambjent. Dan il-pjan ma jistax ikun eh, implementat fil-qafas stretti ħafna tal- fil ta' stabilta ta' tkabir u laqas fil-pjan ta' investiment ta' Juncker jiena naħseb li laqas ma jista' jkun sviluppat fil-kuntest ta' eh, politika Ewropea li kienet il-kawza ta', ta din il-problema kollha. Jiena naħseb illi naturalment il- eh, dawk li huma onja fl-Ewropa ma jixtiequx li s-sitwazzjoni tagħhom tinbidel. Jiena naħseb illi Ma nistawx aħna minkejja li nistgħu nivutaw favur il-kompromessi mhux neċessarjament nistgħu nivutaw favur ir-rapport. Grazzi ħafna sur Eichhout mill-Partit tal ħodur Grazzi ħafna anka li sur Baye l kollu li għamel aħna fil-fatt għana ċertu tradizzjonijiet fuq l-Annual Growth Survey, dan istħarriġ ta' tkabbir annwali, kien diffiċli niftemu fuq dawn il-punti, iżda naħseb li r-rapporter vera mill biċċa xogħol sewja ħafna u prova jqarrab il-pożizzjonijiet differenti lej xurxin. Dan verament jorbot ma' partijiet tar-rapport fejn aħna xtaqna li nkunu iktar nitkellmu bleħen iktar qawwi, nkunu iktar <clears throat> inflessibbli u naħseb li r-rapport seta' jitkellem biktar seta' fuq ċertu affarijiet. Iżda jekk taqraw ir-rapport raw il-messaġġ ewlieni tistgħu taraw illi aħna din ngħidu li hemm bżonn ta' iktar investiment pubbliku, iktar żidiet fil-pagi li nuqqas ta' gwaljanza huma problemi li rridu nindirizzaw fis-soċjetajiet tagħna u li l-investimenti rridu jkunu konsistenti anke brabta mal-ftejim tal-klima ta' Pariġi dawn il-messagġi fil-kuntest tal-semestru Ewropew ma ċari ħafna f'dan ir-rapport. Ġifieri forsi ma nistax nappoġġaw il-kompromessi kollha. Iżda l-messaġġ ewlieni ta' dan ir-rapport huwa ta' ċaqli lilin minn dak li aħna kemm il-darba smajna ħireġ minn l-istituzzjoni fuq is-semestru Ewropew. Nixxin ngħid proset li rapporter li aħna nixxinna innaddu dan il messaġġ u li sanna dan Um, din id-differenza waħna ħanifutaw wkoll favur il-rapport għanna opinjoni illi forsi miex edha taqbel ma' kull kompromess, pero naħseb illi nistan nirringrazzja il-rapport tal-naxxina nitbedu ftit minn dak illi dejjem edna fuq dan is-suġġett proset, proset li rapporter met nara li ħadd mill FDD, met nara li ħadd laqas mill-INF, jekk Le, mela nħalli fis-sur fidejn is-sur bajjek li xtieq jkun. No, eh, merci, Monsieur le Président. Le, jena nista biss nir-ingrazzja l-kulħat anki shadows u jena għet nistenna il-vot pozittiv ta' eh, l-umar Senar. Iva, mela se votaw fuq dan warna Senar ma, ma nix sessjoni tal-keġ tijaj mela 374 emend, emenda em, tajjeb ġifiri li issa eh, nerġa nħalli fidej is-sur Gualtieri fuq il-punt li jmiss fuq l-agenda, grazzi. So, we move... Uh... Tajja, pwis, lissa mela morru. Għal l-ewwel mill-żewġ proposti leġislattivi, pakkett importanti. Mhux se naqra il-titlu għax ma jispiċċaqat. Imma ta' fuq Għalek mal-ewwel nisimaw ir-rapporter Werner Langen li prezenta r-rapport tiegħu u nibdow diskussjoni fuq Werner fidejk. President, Grazzi ħafna, Sur President, ħan nitkellem ukoll fil-qosor. Fl-erba ta' Lulju 2012 aħna konna ftemna fuq id-derivattivi u l-implementazzjoni kien fis-17 ta' frar 2017 bil-20 ta' l-Istati Uniti. F'Mejju ta' sena 2017 kien l-ewwel reviżjoni l-Kummissjoni mill-esperjenza li aħna ksibna f'dan l-ħar ftit snin, naħseb li waslu għal konklużjoni tittajbi r rapport tal-Kummissjoni u aċċettabbli fil-maġġoranza tiegħu u naħseb li Allura dan ħajamella iktar faċli għal rapporter mela nixtieq il ninsemmi xi ftit punti l-obbligi tar-rapporti qegħdin jittejbu dan jista' jnaqqas ukoll il-burokrazija l-backloading neħħejnieh u fis-sena 2011 konna diġà tkellimna fuq dan apparti minn hekk aħna konna din nitkellmu fuq iktar kwalità u aċċess tajjeb u nafu illi fil-fat kienem ħafna istituzzjonijiet illi forsi mumiex edin ikunu klużi u iżda dawn tejjibnijom, tejjibna u koll trasparenza tal-prezenza u parteċipazzjoni tal-partijiet interessati u anka l-alternat il-fond ta' investiment alternattiv u anka minħabba l direzzjoni hija tajba ma naħsibx li nistgħu ngħidu li nistgħu nikkritikaw mod partikolari l-proposta tal-Kummissjoni aħna nixtiequ li jkollna iktar titjib u nissuġġerixxu iktar eh, ċarezza wkoll u spjegazzjonijiet u l-segretarjat fis-sena 2018 ippubblika dan ir-rapport u dawn is-suġġerimenti u l-affarijiet li aħna nixtiequ illi nibdlu hija kwistjoni pereżempju tas-sigurtà legali li għandha titjieb u anke l-kwistjoni tal-kuntratti mal-pajjiżi terzi f'termini finanzjarju jiena naħseb li rridu wkoll ngħidu illi fir-rapporti ta' darba wkoll aħna għanna u koll rabta ta' responsabilta legali un bat tranzazzjonijiet interni u koll illi fejn aħna edin naraw li jista' jkunem parti interessata li miex eh, parti finanzjarja u anka fuq l-ekonomija reali u derivattivi aħna tkellimna wkoll fuq l-obbligu tal-clearing u eh, il-sistema tal-pensjoni taħna nixtiequ illi nissuġġerixxu iktar possibiltajiet għal iktar soluzzjonijiet u aħna nafu li sissa ma kenniex ħafna progressi f'dan il-kuntest u fuq dan naqbel mal-kollegi u allura din nipproponu tlet affarijiet li jistgħu naqsu l-pressjoni fuq il-Kummissjoni u fuq il-parteċipanti li aħna qed nissuġġerixxu pożizzjonijiet ċari fuq l-obbligi tal-clearing il-bidla tal-klassifikazzjoni tal-kumpaniji pal eh, l-istituzzjonijiet finanzjarji hekk kif diġà semmejtu anke aċċess għal clearing u l-kwistjoni tal- ta' dawn eh, ir-resolution packages li jdu hemm iktar armonizzazzjoni u nixtieq nisħaq ukoll li l-Kunsill fl-20 ta' Deċembru 2017 kienu diġà dew li lesti li u ftejjin politiku u iżda naħseb li dawn huma punti li jistgħu joħloqu iktar komp Eh, burokrazija jekk naslu għat-trilogu. Aparti minn hekk, wara l-preżentazzjoni tar-rapport nafu li kien hemm numru ta' parteċipanti tas-suq li u iktar proposti li aħna nixtiequ li nanalizzawhom li żgur li qegħdin fidejkom iżis kollegi dwar pereżempju il-kontratti tal-OTC, derivatives, il-negozji interni jina ma fejn noqgħod nitkellem fuq dawn kollha nixtieq ningrazzja lill-Kummissjoni lill-kollegi u nittama illi jista' jkun hemm diskussjoni tajba tal-proposti kollha għandna perjodu ta' skadenza sal-ġimgħa d-dieħla wieħed wux sal-ġimgħa d-dieħla li tistgħu Um, il-tress u għana niprufaw fil-laqa ta' shadow rapporters niftemu fuq il-differenzi ta' bejnietna u noħorġu bil-kompromissi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Ija konvon Weizsäcker, il-shadow rapporter tal-grupp tal-SND, Iva, grazzi, grazzi vene għal rapport eccellenti fl-opinjoni tiegħi għabbażi ta' eh, proposti eccellenti tal-Kummissjoni. Il-suġġett huwa tekniku. Dak li Zid Werner Langen naħseb eh, huwa tajjeb, ħansemmi tliet punti, m'għandix ċans biex insemmi ħafna, ħansemmi tlieta per eżempju biex nintroduċu u nisinkronizzaw il-sospensjoni tal-obbligu tal-clearing li ħareġ mir rapport rezoluzzjoni u wkoll biex ikun hemm iktar pressjoni biex insibu wkoll il-kaptu tal-problema tal-pensjonijiet permezz tal-arranġamenti istitunjolizzati biex namlu dan u anki mal-prinċipju tal-Fran eh, il fatt li zdidet il-kelma trasparenti. Hemm ħafna eżempji bħal dawn. Ġifiri il-bażija tajba. Sabiex biex nilħu kompromess u ftehim. Xtaqt biss insemmi żewġ prioritajiet kif naħsbu aħna li hemm bżonn ntuhom attenzjoni l-ewwel net is-suġġett u l-ambitu tal-obbligu tal-clearing biex nizguraw li f'dak li namlu fil-refit ma nispiċċawx li l-agenda tagħna li l-obbligu tal-clearing huwa wiesaq biżejjed u fejn eh, jintużaw ikun dan malaj u l-agenda Eh, tittardja. Jiena fuq il-pensjonijiet ma naħsibx li għanna nissuġġerixu li nerġaw nestendu b'sentej oħra wara iż-żmien ta' skadenza ta' tliet snin. B'dan il-mod ġifiri l-obbligu tal-clearing se jibqa' wiesa biżejjed. Hemm ukoll il-problema tal-thresholds meta fuq din l-obbligu tal-clearing ġifiri meta inti tiegħżel biss tliet xhur tas-sena jekk din hi xi formula matematika li taħdem. U ma naħsibx li se naqsu l-burokratija jekk inti ġifieri tistudja biss xiġri matul tliet xhur u mhux matul tnax-il xahar. Mela, kwistjoni oħra hija dwar x'se nagħmlu bl ssps U peress li għanna ċertu SSPs li għandhom ikunu ċerti, għannix nużaw dan il konċet biex naraw, neħdu ftit iktar ħin biex naraw li ma minnom se jkunu eżentati. Umbat, tasib iktar ta' natura teknika hija dwar ir reportaġġ tad data quality Il-kwalità tad-data hija huwa kunċent importanti għalhekk jiena nilqa' suġġeriment tal-Kummissjoni li konna rapport tal-eżma dwar il-kwalità tad-dejta u din ma tiġix kanċellata kif insibu suġġerita fir-rapport tal-Werner Langen. Umbagħad l-identifiers tal-identità naħseb li tajjeb jekk introduċu dan jkun progress u anki jkun fis spirtu ta' kolleġjalità. Signora Swinburne, jina u koll nishtiq nirringrazzja l-Werner għax xogħol li jagħmel. jina naħseb la bozz ta' rapport huwa verament punt tatluq tajjeb ħafna nistgħu naħdmu fuqu. Kif qed qabel eh, wieħed mill eh, jiena bħala membru tal-tim ta' negozjati tal eh, fuq l-Emir dan saru ġifiri norma wkoll magħrufa fuq livell dinji tajjeb li niżguraw li l-emendi l-elementi li se nagħmlu l-emir wan jġibu iktar valur miżjud u jippreżentaw ix-xogħol tagħna. Is-sur Langen dan ħarġu tajjeb pro rapport tiegħu. L-emendi dwar l-SSPs li dawn mhumiex eh, ta' tip finanzjarju u tajjeb issa li dan insibuħ fil-dossier naqbel ukoll fuq il-definizjoni tal-AIFs dawn e, l-emendi dwar il-forwards u l-swaps qed naraw li qed inkunu ktar konsistenti. Fuq ir-rapportaġġ jiena tajjeb li qed inneħħu il-mandatory delegation għaxawn min l-esta sistemi għal raġunijiet ta' governanza interna u jekk iridu jagħmlu dan għaliex le nafu li r-reportaċ huwa kwistjoni orizzontali li, li jumbat titħol files differenti. Tajjeb jiġifieri li hemm dawn il-fitnex checks dwar is-supervizjoni meta nqisu r reportaċ hemm eh, ukoll l koerenza l-effiċjenza, il-valur mizjut li jistgħu ġibu. Anki l-ispejjeż tal-konformità għall-stakeholders nafu li il rapportaġġ ma jnaqqas il-pis għax anki l-aħjar intenzjonijiet imma d-dejta ma tkunx dejjem adekwata. Tajjeb, iġifiri li x-xogħol se jkun uh, tajjeb li nkomplu nirriflettu biex nġibu wkoll dawn l-aspetti orizzontali fid diskussjoni tal-futur. Anki peress li il-mifit numru 2 issa tkun għaddit mill periodu ta' implementazzjoni, tkun neħet il-problem inizjali, id-dejta li se jkun dispożizzjoni mħabba din ir-regolament jista' jgħinna. Issa fuq il-mefir naħsbu li dawn iż-żewġ dokumenti jistaw jgħinu l-obbligazzjoni ta' trading tal-mefir u tal-lemir, ovvjament rridu naraw li dawn ikunu jaqblu. Hemm ċertu ukoll kwistjonijiet tal-post trade dawn nistgħu insaħħuhom fuq rapportaġġ kif intom tistaw tistennew jiena se noqgħod attenta ħafna l fonti tal-pensjonijiet u anki il-small financial counterparties l ezenzjonijiet fuqhom. Nafu li l-eżenzjonijiet jeżistu f'setturi oħra għalhekk noqdu attenti ħafna fuq dan sabiex l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea jkunu trattati bl-istess mod kullimkien. Issa, fuq il-financials u l-fondi tal-pensjonijiet, nafu li ġibu ċertu riski jew eh, nuqqas ta' riski li ġibu s-sistema. Jina naħseb li nistaw nikkonsidraw eh, kemm il-fat li dawn huma simili u eh, fondi tal-pensjonijiet u oħrajn jinstaw ikollhom thresholds u jkollhom eżenzjonijiet fuqhom peress li qegħdin f'sitwazzjoni l-istess. Forsi l-fondi tal-pensjonijiet il-gbar li se jitlu f-regolament tal-Unjoni rridu naraw kif ikunu u koll jistaw jipparteċipaw u koll fil-clearing. Tajjeb li ninkludu u koll il-fondi ta' pensjonijiet zar biex ikunu jistaw jibbenefikaw u koll. Jiena ma Sur Langen nistenna bil-ħerqa li naħdem miegħu u nagħmlu navvanzaw fuq is-suġġett. Grazzi. Grazzi. Sur Grazzi, President, nirringrazzja il-rapporter, il-grupp tagħna huwa sodisfat bid-direzzjoni li qed jieħu r-rapport tejjibna l-proposta tal-Kummissjoni u se jnaqqas il-piżijiet u l-ispejjeż li qed jiffaċċjaw l-imsieħba fis-suq. Aħna nilqgħu il-fatt li l-abbozz ta' rapport eskluda il- securitizations mill definizzjonijiet u anki fuq il-SDS tal-securitization naraw li dawn il-mezzi ikomplu jitħadmu fis-suq ta' securitization. Umbat, se jkonna l-estensjoni fuq livell dinji tal-estensjonijiet tal-obbligi tal-reportaġġ, transazzjonijiet ukoll eh, bejn il-gruppi fej jkollok iktar minn eh, parti waħda. Dwar l-estensjonijiet tal-fondi tal-pensjonijiet li diġa smajna fuqhom, mir rapporter u anki shadows naqblu mar rapporter li din il-kwistjoni rridu nsibu l-kaptu. U minnu u li dan mux se jiġri fi xur josni li ġejjin għalek l-inżommu l-eżenzjoniet ta' tlet snin mill-fondi ta' pensjoniet mill-obligi tal-clearing naħsbu li u jgħal aħjar eh, approċ li nistaw nieħdu anki meta naraw li rridu nsibu inċentivi għal għas-swieq biex isibu soluzzjoni verament fuq medda twila ta' żmien. Mod iktar iktar eżattament nixtieq nitlob ir-rapporter u kummissjoni kif qed jimmaġinaw is-sitwazzjoni li diġa semmejna, ġifiri, meta l-żmien tal-eżenzjonijiet jiskadi f'Awwissu x'se jiġri milli jider dokument mhux se naslu għalih laqqas xi proposta tarifit fi dan iż-żmien, jiġifieri, u biex jista' jidħol fil-ġurnal uffiċjali. Ġifieri se jkun perjodu ta' limbu eh, legali. Eh, kif se niżguraw li ma jkunx hemm eh, nuqqas ta' ċertezza? Hemm xi soluzzjoni li nistgħu nsibu ta' malaj? U fuq il- naqblu mal-prinċipji fuq il-front dejjem biex nibqaw bazi ta' kompetitività rridu nikkonsidraw jekk irridux niċċaraw xi affarijiet u ndaħluhom fid-dokument fuq dan. L-aħħar punt tiegħi il-Mandatory Exchange tal-Variation Markets u l-rapporter qed jipproponi li dawn eh, il-forwards u l-swaps effects jiġu estizi. Ir-regoli il ġodda għandhom jiġu allinjati ma' ġurisdizzjonijiet fid-dinja oħra biex ikonna l-affarijiet ġusti. Dwar ir-rekwiżiti ta' streamlining taħt l-emir, biex innaqsu l-pis u jkun hemm iktar li jiffaċċjaw il-partiċipanti fis-suq fl-Ewropa. Rridu naraw li niskuraw li riżultati jkun pożittiv għalihom mingħajr ma eh, mimmorru lura fuq il-prinċipju u n-normi tal-emir li tant huma apprezzati fuq livell dinji. Grazzi. Grazzi. Rapporter tal-Guem, xet narax, mela, għal-grupp tal-ħodder Sur Lamberts. Eh, l-adwa tajba l-kulħat, jena, l-affarijiet qed narhom strambi mana l-kriżi finanzjarja kienet fl-ar tagħha għaxar snin ilu u kon nisma kliem li kienu jiddeskrivu il-tkabbir tal-dawn l-OTCs il-weapons of mass destruction li jissa edin nikkommerċalizzawom fis-CCPs. Dan si serħilna moħna għax wara li kena l-problemi eh, kif dawn edin jevolvu dawn kull ma jmorru edin jikbru. U għawnek issa qed nitkellmu fuq suq li huwa għaxar darbi tikbar mill-ekonomija eh, reali u soljuxek għalli għanna bżon dan biex nkunu kompetittivi veru jiena minn iġdaqsek xieħ imma jien kont nistudja jekk niftakar dak iż-żmien kien ekonomija li kienet sejra tajba, kompaniji sejrin tajjeb u derivattivi kienu nota il-paġna kważi, kienu limitati ħafna u kien ekonomija kienet taħdem tajjeb. U għaw min irid e, ħallina nemnu li jekk ma jkonniex dawn l-OTCs kbar, dawn l-armi, ma l-ekonomija tagħna ma tistax taħdem. Jiena l-emir rifit nara bħala xejra biex e, e, ma nimxux il-qoddim. Inti itkellimt fuq peace, imma jiena l-peace naraħ bħala protezzjoni, jemżon nipproteġu il soċjetà minn dawn l-armi. U meta naraw xejri ta' palissa ma' nix namlu diregolaj neħu regoli imma ikonna regoli li jkunu aħjar biex l-affarijiet ikunu ktar effettivi jiena ma' nemmenx li dawn is-swieq ta' derivativi edin hemm eh, biex iservu s-soċjetà tajjeb, mhux qed ngħid li ma joħolqux ċansijiet ta' profitt għal min eh, huwa attiv fis-suq. Imma hemm qabża kbira bejn dan u l-bżonn għas-soċjetà. Eh, wara li dan jiena ir-rapport ta' Sur Langin verament naħseb li huwa tajjeb. Hemm affarijiet li jridu għandna bżonn iktar spjega fuqhom, ma nsemmi xi punti fuq l-emendi disa u disa dwar il-clearing. L-obbligu tal-clearing u li kunem servizzi ta' clearing, naħseb dawn l-obligi irridu nsaħħuhom biex ma jkunx hemm konflitt ta' interess. Ħaġa li jien ma mhux qed ġeneral mhux qed nifhmuha għaliex għandna ikonna dawn il-special um, purpose vehicles ma naħsibx li għanna bżonnom dawn. l-emendi 11 ta' sa' 15 li biex dan ikunu eżentati, e, għal uħra irridu naraw l-ammonti ta' derivativi li se jkunu eżentati. U fl-opinjoni tagħna l-proporzjon m'għandix l-istatistika mija Il-proporzjon fl-Ewropa naħaf ħafna iktar OTCs li huma eżentati meta nqablu mal-Amerika. Ġifiri, iridu nkunu żguri li l-eżenzjonijiet ikunu mill-inqas. Dwar is-sospensjoni tal-obbligu tal-clearing, aħna naqblu mar-rapporter, kważi spiċċajt, sinjur u jien mhux l-unika wieħed li, li skadejt li li qed ninfettaq fid-dettall. Imma is-sospensjoni tal-clearing ma rridux inneħħuha meta ma jkunx hemm xi CCP li se jidħol fis-seħħ. Jiena ma naħarax għalfejn irridu nissospendu l-obbligu tal-clearing fuq il-pensjonijiet jina naqbel ma' Jakob, da kellhom ħin biżejjed biex ikunu konformi u hawnhekk naħseb li għandna nġebdu xi ftit widnejn kemm jista' hawnhekk. Jiena dibattitu se jkun interessanti miak, Werner perswas u mat-tim kollu. Jiena naħseb li se naslu għal ftejjim eh, sodisfaċenti. Grazzi ħafna. għalli FDD? Is, le, eh, sur Melfden mux jataw? Is-sur Ferber mela. Grazzi. Um, aspett wieħed biss li jiena xtaqt insemmi diġa semmejnieh ġifiri kif aħna se naġixxu bl-obbligu tal-clearing u tal- kummerċjalizzazzjoni fil-mifid, iġifiri dawn, kif se jibqaw sinkronizzati bejnietom dawn l-obligi? Ovvjament, diċa għan l-emir pala referenza, ma peress li l-emir qed jimbidel, irridu naraw eżattament fiex qegħdin bil-mifid dawn iż-żewġ kunċetti għandhom ikunu sinkronizzati. Huwa dmir sagrosant hawnhekk. Dan kien eh, eh, ovvju matul il-negozjati tal-MIFID. Jina eh, naħseb li nitmissaw nitolbu l-Kommissjoni li jaraw ftit fi xinu il-mifid u naraw nħolqu xi tip ta' pont bejn it-tnejn forsi tistaw tikkonsidraw emenda kif għadni eh, emenda fuq dan biex jikonna sinkronizzazzjoni ta' żewġ kunċetti iva. Grazzi, għanna manna l-Kummissjoni, nisimaw l-Patrick Piesen. Iva, grazzi ħafna, President, fil-qosor ħafna il-rapport ta' rapporter aħna nilqawħ naħsbu li huwa realistiku, nistgħu naħdmu fi naħdmu fih u s-sur Langen joħroġ l-esperjenza u l-erf kollu li għandu fuq dan is-suġġett. Il-rapporter qed jara l-rif il-bżonn ta' rifit, is-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-pis amministrattiv. Aħna naħsbu li huwa possibbli li negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni fit trialogu jimxu pass maġġel veru li hemm xi skadenzi f'nofs awwissu dik tal-fondi tal-pensjonijiet kif smajna u kol minn tkellem qabel. Ħames punti. Il-fondi tal-pensjonijiet l-għana ħari huwa li dawn iridu jispiċċaw il-kontratti tagħhom sabiex jkunu jistaw joffru l-collateral. Palissa, memx soluzzjoni waħda faċli. Aħna f'dan l-aħħar sena tkellimna mal-imsieħba kollha, ħarġna b'rapport interim aħna nafu li soluzzjoni teżisti, issa kulħadd għandu rida tajba ma żmien dan se jieħu żmien, ma jistgħux ikun li jsiru l-affarijiet minn kif ġipu laħaq. aħna lekk nemnu li l-proposta minn naħa tagħna tliet snin anki eh, u sentej oħra magħhom bil-forsi konna għana għal dan. Issa, il-kalkolazzjoni tal-clearing għal counterparties finanzjarji, il-proposta tagħna teżenta il-kumpaniji żar mill-klinek imma il-kumpaniji finanzjari jridu ta' kull sena jagħmlu l-kalkolo tagħhom biex juru li dawn ma jilħux it-threshold. Ir-rapporter ħareġ bedeja innovattiva interessanti ferm sabiex il-kalkolu isir għabbażi volontarja. Iva, dawk il-kbar jafu li se jidħlu fiha, ġifiri se mhux biss jilħu threshold imma kif nistaw nirriflettu u, u niċċaraw anki il-formulazzjoni biex il-kumpanji jizzar e, jifmu dan. E, Naħsbu li dan irrit ikun iċċarat. Also referred to by previous speakers. Mela biex namel punt tal dak għalu bosta membri. Mandux ikun hemm suġġazzjoni għal termini bilaterali bil-bizza i illi l-eżenzjoni mill-obbligi marġinali lill-impriżi u l-banek iż-żar inkolla tagħmlu żewġ affarijiet ir-riskju hija u ma jintużax biss għal hedging. Il-kwistjoni hi aħna qegħdin nżidu l-problemi hekk għaliex dawn il-kontrapartijiet finanzjari diġà jridu jagħmlu skambju tal-marġini, diġa' għandhom kuntratti u ħajkollhom jiġu jinnegozjaw il-marġini u l-kuntratti kollaterali li għandhom. Għalbanek u ditti finanzjari, ir-riskju illi ma jilħux il-threshold u l-istess japplika hawnhekk u bekk ma tkunx qed tissimplifikalhom ħajjithom diġà għandhom kuntratti diġà jridu erġu għedu marġini jieħdu ħsieb il-portafolli. U l-kontrapartijiet finanzjarji kollha li ħadwa bid-derivatives ma' d-dittinom finanzjarji dejjem ħajstriħu fuq dan l-element. Ir-raba element, is-single-sided reporting il-ġenna li kulħadd jixtieq. Iżda hemm element li rridu għal darbohra narblu u tajjeb nikkonsidraw il-kumment kostruttiv tar rapporter min hu responsabbli għad-dejta illi qiegħda tiġi rapportata huma id-ditti finanzjari u xiġri jekk id-dejta li tingħata lid-ditti tkun ħażina min hu responsabbli tkun nistgħu nsibu alternattiva u soluzzjoni viabbli It-tielet punt tiegħi l-eżenzjoni tal-SSPEs għall assikuratizzati Il-Kummissjoni tara l-problemi li għavir l proposta u forsi xi mdaqqiet ikun aħjar li tkun ġost mill-konsistenti. L-EAF ir-rapporter ta' approċċ li għamil sens Jammel sens 100% u għala kontenti li rapporter dan il-punt daħlu. Kif nistaw nissinkronizzaw emir u mifid? Punt importanti, naddieħ il-kollegi tiegħi responsabbli għal mifid u naħseb nistgħu naħdmu mal-Parlament biex insibu approċċ li ħadem tajjeb nafu l-kwestjonijiet x'inhuma u jekk jaċċettabbli għassu sofeba? nimxu għek. Grazzi, grazzi għal kummenti tagħkom, aħna ħerqanin illi niddiskutu nikkooperaw għal dan il-għan. Irċevejt ħafna kompliment. President, ich will kurz machen, bedanke. Grazie ħafna nitkellem fil-qossor, jiena nixtieq ringrazzja ħafna lill kollegi kollha għal proposti taħħom konstruttivi ħafna. Dan is-suġġett l-diskutuħ mis-sena 2009 l-2010 kien l ewel proposta tagħna minn Pittsburgh li aħna konna diskutu qed nara eh, u qed nieħu għos li Kate u għadha hawnhekk anke dakinhar kienet ix-shadow rapporter li kienet qed tagħmel biċċa xogħol interessanti ħafna u x-xogħol kien verament essenzjali. Il-proposti li saru aħna ħadna nota saħħom, għandna l-punti ewlenin, l-ewwel net ridu naraw kif aħna ħanieħdu ħsieb dawn il-fondi, id-dinja xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu. Naturalment irridu naraw kif ħan naġlu ċertu proċeduri u kolla kif qalu kol ċertu kollegi il-preċizazzjoni tal-obligi tal-rapporti u r-responsabilta komuni u anka kwistjoni l-oħrajn kolla tad-dettal li semmew mill-dati ta' skadenza sal-mifid jena ħanniħu Eh, rendi kont tal-kommenti kollha tal-kollegi mhix ħanaqta qalbi li li jista' jirnexxilna, speċjalment jekk ikollna l-emendi kollha dimna u jirnexxielna malajr kemm jista' jkun mingħajr ma aħna naħlu ħafna ħin fil-shadow eh, rapporteur meetings nkun nistgħu nikkonkludu malajr kemm jista' jkun nixtieq ringrazzja ħafna lill-Kummissjoni kolla anke tal-dialogu kostruttiv li aħna kellna mis-sena 2000 u 10 il-qoddim. Grazzi. Grazzi, bene. Dġa rajtu l-kalendarju, l-iskadenza għall-emendija 28 ta' frar fis-sitta li konsidrar tal-emendi 17 ta' marzu u 24 ta' april il-votazzjoni skeda tajba illi tippermettilna nibdew bit-trialogi fil-ġejni qarib. Naddu issa għal punt li mess l-emir. il-proċeduri għall-autorizzazzjoni u l-autorizzazzjoni għall-rikonoxximent, CCPs, ta' pejzi terzi dan u taħobna Grazzi, President, nishtiqina u kol nibda. Bġen l-isqarija pjuttost frekwenti fir rapporti tagħna. Jiena qed naħdem fuq proposta tajba minn tal komissjoni, ringrazzi l komissjoni tagħha il-kontraparti tal-Kommissjoni tal-beta l-emendar ta' supervizjoni fil-qafas ta' mifid li miexa f'żewġ direzzjonijiet approċċ iżet Ewropew tal CCPs Ewropej minnaħal waħda u seta usa ta' eżma għal CCPs rikonoxxuti ta' pajjiżi terzi. Għandastant hemm ċerta livell ta' proporzjonalità fl-approċċ jiena nappoġġa d-direzzjoni illi miexja fiha l-Kummissjoni fuq dawn iż-żewġ punti u nixtieq insemmi numru ta' kwistjonijiet illi fl-opinjoni tiegħi huma tassew importanti f'dan ir-regolament fuq xi wħud minnhom nimxi id fit ma dak li fil-Kummissjoni f'oħrajn nimxi f'direzzjoni oħra Ir-rifjut tas CCP ta' pajjiż terz dan huwa mekkaniżmu ta' assigurazzjoni f'każ l affarijiet morru ħażin. Mela, meta jkollok is-CCP ta' pajjiż terz, fl-opinjoni tiegħi kif proposta s-sitwazzjoni attwali, jew wisq diskrezzjonarja għal gosti tiegħi Bekk jiena nemmen illi għandna deċiżjoni illi tkun qiegħda segwi analizi illi tkun ibbażata fuq l-evidenza. Is-sistema da tkun kredibbli u għand tkun ibbażata fuq l-evidenza. U għandna niżguraw sa fejn nistgħu illi deċiżjonijiet ta' relokazzjoni ma jkunux taħsara sara għall istati membri u klienti tagħhom iżjed milli jkunu ta', ta gwadan. Anki karatteristiċi ta' tranzazzjonijiet jekk dawn jinħolqu Mississippi u jkun hemm ħajkun hemm transazzjonijiet li jkunu ta' ċerta sostanza u jiena nixtieq li ndaħlu elementi biex ndajfu l-element li jista' joħroġ minn dan ir-riżultat bħal periodu ta' trattament u naħseb illi fl-att ta' implementazzjoni se jkun hemm ta' riflessjoni fuq trattament ta' kuntratti diġà eżistenti. Naħseb din hija waħda mill-iktar sitwazzjonijiet problematiċi. Naħseb il-refugee jista' jkun biss għal l ta' CCP u mhux għas CCP kollu Għada stand, indaħlu ċert element ta' proporzjonalità. L-element back ikun kompatibli ma l-autorizzazzjoni li għanna. Issa dwar il-ġudazzjoni għal supervizjoni, hemmhekk għandna bżonn struttura illi ma tkunx 100% indipendenti minn eżma, illi tkun marbuta mal-pija tal-istituzzjonijiet u li tippermetti xi taħdidiet taħt eżma. Jenni nipproponi kumitat intern f'eżma illi jingħata il responsabilità ta' tas supervizjoni tas super, ta CCPs kemm għal dawk li jkunu tal unjoni Ewropea kif ukoll għal dawk ta' pajjiżi terzi. Jena naħseb li din is-soluzzjoni testa taħdem irrispettivament mir riviżjoni hija bażata fuq dispożizzjoni eżistenti ta' artiklu 41 ta' regolament eżma. U hawnhekk nipproponi illi l-eżerċizzju ta' seta' ikun kemm f'ACCPs tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk ta' pajjiżi terzi. Il-punt li ħarnix nifoka fuq llum huwa r-rwol tal-banek fis-supervizjoni tas-CCPs. Huwa ċara lija li l-banek irdu jkunu involuti f'ċerta sitwazzjonijiet fejn ikun hemm impatt tal-politika monetarja. Anke f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza naħseb il-istatat tal-Bank Ċentrali jdollhom identifikati tajjeb fil-proposta Iżda naħseb li tista' tibbenefika anki minn setata imsejsa iżed biċċar għal-Bank Ċentrali sabiex nifmu kif u fejn il-Bank Ċentrali huwa involut fis-CCPs. Naħseb li sitwazzjoni li neħtieġu nindirizzaw tkun differenti bejn l-ICB u l-ESMA. Hawnhekk nistgħu edu bosta speċifikazzjonijiet dwar il-ħtieġa ta' esma u l-Bank ċentrali biex jikkooperaw. Iżda ħajkonna forsi bżonn ta' deċiżjonijiet maġla u din tkun soluzzjoni tajba. Miex biċċa faċli ġela darba għandna sitwazzjoni fejn hemm istituzzjoni Ewropea kredibbli u Ezma hija appunt Aġenzija Ewropea rridu naraw kif nistgħu insolvu l-biċċa kienet tentazzjoni tiegħi il nipprovaw immorru għal sitwazzjoni ta' Complar Explain fejn ma segwux il- parir ta' eżmajtu kemm ġustifikazzjoni għan ħanqidwa fil-parlament tajjeb li konna għafas illi jevita id-dubju jew il passib Punt tal-aħħar dwar it-tranzizzjoni għal reġim il-xit ta' pajjiżi terzi. Palma tafu, kena deċiżjoni ta' ekwivalenza adottati taħt ir reġim preċedenti. fejn is-CCPs preċedenti li konna identifikajnijom tajjeb ma kienu ġew rikonoxxuti. Jidher li kien hemm ma' 15 il-ġurisdizzjoni b'ekwivalenza u jiena nemmen li dawn il-deċiżjoni ta' ekwivalenti mhux sejrin jinbidlu iżda ser ikun hemm ħtieġa għal tranzizzjoni għaliex eżma jkollhom jaraw il-CCPs rikonoxxuti u jaraw taħt jema kategorija dawna ser jaqgħu. Dan jieħu l-ħin u għal daqstant fuq dan il-punt jina nemmen illi għanna niddefinixxu b'mod konġunt l-aħjar soluzzjoni. Punt tal-ħar nixtieq insemmi huwa dan tal-kooperazzjoni supervizorja. naf li mhux biżejt li jkollok kooperazzjoni biss f'qafas regolatorju. Iżda fejn nista' fir-regolamentazzjoni naħseb għandna nippruvaw noħolqu anke permezz ta' regolament l-kondizzjoni tal kooperazzjonijiet mill laqwa bejn eżma u l-bank u pajjiżi terzi. Jiena naħseb illi memorandum ta' ftehim bil protocols jista' jkun possibilità iżda u essenzjali li jkollok il-proċess ta' kuljum fuq bażi dejjema biex ikollok kooperazzjoni tajba ħankunu f'sitwazzjonijiet fejn ikunu hemm kundizzjonijiet ta' emerġenza u ħajkunu meħtieġa deċiżjonijiet ta' malaj din il-kooperazzjoni tkun appuntu hemmhekk li żjed meħtieġa. Grazzi dak kollox. Grazzi ħafna Danuta. Issa nieħu l-mikrofonu tal-SND Shadow. Nilqa' il-rapport tijak. Nilqa anki il-fat li huwa konformi mal-proposta tal-Kommissjoni li naqbel miegħek hija proposta bilanċjata. Aħna konvinti u diġa għedna illi reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-proċeduri tal-CCP u rikonoxximent tal-kriterji ta' pajjiż terz hija meħtieġa fid-dawl ta' Brexit. Iżda anki fid-dawl ta' suċċess tar-riforma illi ġie introdott bil-clearing obbligatorju u għal din ir-raġuni aħna lesti illi naħdmu b'mod kostruttiv sabiex jinmexxu x-xogħol. Il-bażja waħda tajba. Ta' biex nkun nistgħu nikkonkludu l proċess leġislattiv. Tfat minn mis-sena. aħna nippruvaw insegwu l-istess ordni nilqa u l-fatt li aħna nemnu illi l bazi edha hemm għal-bini ta' konsens fuq dan ir-rapport. Din hija kwistjoni ta' diffikultà fil-Parlament, fil-Kummissjoni zdanna fil-li hija kwistjoni importanti din hija possibilità din hija anki marbuta ma' revizjoni tal-essej ma nixtieqx nitlef il-fatt li l-Parlament għandu is-seta jisemma leħnu f'min ikun inkarigat f'dan il-kompitu imqijat f'dan il-wol. Dwar il-proċedura għal rifjut rikonoxximent jiena nilqa' l-evalwazzjoni li smajna tal-cross benefits. il-possibilità li tagħmel distinzjoni bejn clearing services u l-perdi ta' adattament ta' tranzizzjoni dawn huma koll elementi pożittivi U għal da stanz naqblu mal din intenzjoni illi inti esprimejt fl-emendi. Dwar il-kwistjoni tal-Bank Ċentrali, Is-soluzzjoni tiegħek hija waħda mill-possibilitajiet biex tinkwadra ħjar ix-xogħol dan mhux fir-rapport, iżda pal Martin taħna lesti li nikkonsidraw mekkaniżmu illi kun hemm possibilità li xaħat jieħu deċiżjoni. Aħna lesti narblu din il-possibilità dwar ir-reġim ta' pajjiż terz anke l-mekkaniżmu tal komparabilità tal-konformità komparabbli aħna ma nistawx nwaqfu l-Unjoni mill-teb il-mekkanizmu tagħha bekk hemm il-perjodu għal reviżjoni ta' rikonoxximent eh, illi jista forsi jidher qasir aħna sejrin nistudjawha. Jekk xi ħadd jikkalkola fil-fatt jaf iqarraq bik għaliex hemm idħul fis seħ għal dastant eh, sakemm nastu għal dik l-istadju bl-istadju kollha taqbel qabel ikunu għaddew snin u snin. Uh, uh, toward the new Rridu wkoll immexxu iktar rib is-sistema l-ġdida u tħassib li aħna esprimejna wkoll u tħassib li smajna min-naħa l-oħra tal-Atlantiku naħseb li aħna fil-fatt nistgħu nkomplu nirriflettu fuq kif nistgħu nagħmluha ċara fuq e, il-derivativi tal-bidja u koll illi bħalissa u ma carved out u għallu din raġuni rridu koll nriflettu fuq dan l-aspet ħalli naraw kif l-aspetti differenti anka f'rabta mal-compliance jistaw jiġi l-Unjoni Ewropea biex ittejjeb il-lodda ta' supervizjoni. U eh, naħseb li dan jista' jinkludu wkoll il-kwistjoni ta' supervizjoni. Ġifieri naħseb li aħna għandna bażi tajba ħafna, tfadlinna ħafna xorx nistaw namlu biex nanalizzaw id-detta l-anka b'kooperazzjoni mal-Komissjoni. Ġifir il-grupp tal-essendi verament jixtieq illi jilħaq konsens jisa ħalli mhux qoddim din dan il-pakket leġislattiv kemm jista' jkun malajr. Issa nista' ngħaddi biex nisimgħu lil Kay Swinburne. Grazzi ħafna, grazzi ħafna wkoll lil Danuta Hubner għax xor kollu li għamlet naħseb illi ix-xogħol li għamlet hi tejjeb il-pożizzjoni oriġinali tal-Kummissjoni nissibx li nista' naqbel miegħek kun ngħid li din kienet pożizzjoni tal-Kummissjoni li kienet tajba ħafna oriġinarjament. Iżda ħa nitkellem fuq l-iktar tliet punti importanti ġifieri t-teħid tad deċiżjonijiet it-tininet il- Bank Ċentrali Ewropew bħala kwistjoni u t-tret punt huwa l-ekwivalenti tal-pajjiżi terzi mela l-ewwel qabel kollox anke fuq il-Kumitat ta' Supervizjoni anke fuq id-dissin ta' dan il-Kumitat aħna qegħdin naraw li eh, fil-fatt l-ewwel ħaġa li ħsib kienet li din kienet iktar kwistjoni tal-kulleġġ ta' CCP fejn aħna Eh, rajna il-Kumitat kien qed dependi fuq il-kolleġġ, ġifieri aħna maħniex qegħdin naraw illi ħajkonna bżonn din il-permanenza tal-Kumitat u hemm ħafna konfużjoni wkoll fuq ir-rwol tal-eżma u tal-ICB ma naħsibx li l-eżma huma superviżuri u li għandhom ikunu waqfa mill-li jihdu deċiżjonijiet ta' supervizjoni li nasbu li huma meħtieġa u li rridu naraw eżattament min huwa responsabbli f'din il-kriżi għandna jkollna bżonn ta' iktar diskussjoni dwar il mota kif kif nistgħu u għadin, naħseb nistgħu nibbenefika ukoll kol iktar ċarezza fuq il- Proċess daħid ta' deċiżjonijiet fuq il-CCPs tal-pajjiżi terzi ħalli naraw min minnhom ħajvvotaw, minnu ħajkunu membri li ħajvvotaw. Ħalli naraw jekk hux ħajkun ċer ta' din ta' dan il-komitat li ħajkollu responsabilta jew nkella ħajkun hemm ir-wol ta' supervizjoni bħal pereżempju ir-rwol ta' CCPs, ma nafx eżattament kif dan is-setup supervizjoni ħajaħdem f'dawn il-pajjiżi issa ir-rwol ta' sibjaja kif nu nfassal fir-rapport tal-Kummissjoni naħseb li verament jista' jagħtihom il-vito fuq dawn id-deċiżjonijiet u s-CCP jista' verament eh, toħloq problemi għal dawk l-affarijiet li huma globali kemm fuq il-kwistjoni tal-kamp applikazzjoni tal-prodott u anka il-klijenti fl-ħar mill-aħħar ġifieri jekk aħna ħan imponu vito fuqet mill-ġurisdizzjonijiet anke meta qed naraw li huma tirrappreżentaw ċertu ehm, partijiet interessati globali din tista' tkun diffiċli u aħna rajna illi ħadd ma qal li rieda di laqas il- l-Istati Uniti. Aħna nafu kol l-affarijiet huma differenti u jekk dan iwaqqaf fil-possibilità li CCP ikun jista' jinkludija di u anka inkluż il taħriġ ta' dan il-modell u anka il-kollaterali f'każ ta' kriżi nasibx li hija aċċettabbli U l-emenda 67 u koll aħna qegħdin naraw li bċertu mod tista' tkun interpretata bħala mod ta' kif il-Bank Ċentrali Ewropew għandu restrizzjonijiet fuq eh, ir-riservi li l-in mill-emir u naħseb li din tkun xi ħaġa sivja li aħna niddiskutu hekk fiktar dettall u anke meta nitkellmu fuq il wol tal-Bank Ċentrali Ewropew anke f'pajjiżi terzi għandi xifti tħassib fuq il-proposta u naħseb li importanti ħafna u importanti ħafna li aħna nuru eżattament min l-iktar jett l-iktar riski, per eżempju fil-kuntest tal-Brexit, kull swap line tal-ECB illi fil-fat id-daħlet fis-sem e CCP ta' Unit kienet sessir fis-sem il-Bank of England u ma kienu ħajkunu ta' garanzija bejn is-CCP e u il-Bank Ċentrali Ewropew. L-istess ħaġa tista' tapplika għal Bank Ċentrali Ewropew ġifieri rridu naraw eżattament ir-riskju fejn hija tu jekk il-garanzija hijiex qed isserraħ iktar mal-Bank Ċentrali Ewropew. Ġifieri nista' intemm id-diskors li nitkellem fuq l-entità vis-à-vis l-ġurisdizzjoni anka fuq eh, il-pajjiżi terzi aħna għandna eh, ħafna esperjenzi fl-istorja aħna rajna illi dan kien għabbażi tal-pajjiż, mhux fuq bażi tal-entità, u naħseb li l-problema li għandna bħalissa hija li aħna qegħdin inħawdu għarfien ta' entità ma ekwivalenza ta' pajjiż terzo, ġifiri ma nafx eżattament kif din ħa taħdem. Kif ħa aħna ħanpoġġu l-istess livell pajjiż u entità. Naħseb li rridu noqogħdu attenti anke meta nitkellmu fuq eh, deference. Il-bira kellna diskussjoni twila ma' CFTC fejn ispjegawna eżattament xi tfisser deference għal-jom għalihom tfisser iktar kooperazzjoni u l-fatt li aħna rridu naċċettaw illi tafda s-supervizjoni tal-partijiet l-oħrajn. U naħseb illi rridu niskuraw ukoll illi aħna ma nitfawx lura il-mod ta' kif ix-xogħol e, jista' jsir. Jiġifieri il-compliance komparabli u għek nasib li xi ħaġa li nistgħu nilqawha u nilqgħu ukoll l-isforzi li qegħdin isiru anke fil-kuntest tal-elementi ta' 25a dan huwa e, il-pilastru u naħseb li hemm nuqqas ta' ċarezza wkoll fil-kuntest tal-proposta. Hemm ċertu affarijiet importanti dwar kif aħna nistgħu nanalizzaw CCP ta' pajjiż terz anke fuq it-tieni Eh, tir, aħna eh, fil-fat konna nitkellmu ħafna l-bira fuq kif dan jista' jim x'implikazzjoni dan jista' jkollu fil-prattika ma nafx kemm dan jista' eh, verament jintuża fil-prattika ma nixtieqx naħli wisħin fuq iżda naħseb li rridu naraw eżattament x'tib ta' sinjali aħna tnibatu nibatu anke lil fuq il-livell globali. Kien hemm ħafna stati membri li qalu illi seta' kien hemm ċertu affarijiet ukoll li huma ta' natura arbitrarja fil-proposta tal-Kummissjoni naħseb li hemm bżonn ta' analiżi qabel ma aħna nissuġġerixxu li jkun hemm politika estrema bħal din li tkun applikata u rridu wkoll napplikaw dan kollu bbażi ta' rekomandazzjonijiet. Napprezza ħafna wkoll il-fatt li l il-Kummissjon tixtieq li jkun hemm dal-perjodu ta' adattament importanti iżda illi narfu illi kollox ehm, dawn huma differenti ħafna minn dan il-profil ta' riskju u anke fil-każ ta' swap jekk intom verament tixtiequ li tagħmlu regolu lokazzjoni ta' parti kummerċjali x'ħan eżattament allura jiena naħseb illi jista' jkun ħankunu qegħdin żduh ir-riskju jekk nagħmlu hekk mhux qed naqsu ħġifiri. Naħseb li rridu nimxu bil-galbu fuq li zan napprezza ħafna l-isforzi li saru sissa u ħanippruvaw li b'mod kostruttiv inkomplu ntejbu dan il-proċess grazzi. Very much, of course, in Grazzi ħafna, Iva, fil għalikan kan ma' CFTC u ma' spiegawna x'inhu tħassib tagħhom u aħna spiegajna wkoll x'inhi l-pożizzjoni tagħna. Peter Jetzek, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Roberto u grazzi kbira wkoll għall abbozz tar-rapport li rapporter u anka Grazzi għal kooperazzjoni tajba li aħna kellna matul proċess kollu kemm hu issa fuq l-abbozz tar-rapport ir-rapporter ħarġet b'rapport bilanċat ħafna fl-opinjoni tiegħi li qiegħed jiġbor l-aħjar affarijiet mill-proposta tal-Kummissjoni u anke id-dettalji. Nixtieq li nsemmi xi ftit punti. Biss għalissa maħabba li żgur ħajkun aktar opportunitajiet biex niddiskutu dan ir-rapport fix-xhur li ġejjin. Issa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea tas-CCPs jiena nista' ngħid li nilqa l-isforzi tar-rapporter biex nisimplifikaw kemm jista' jkun l-istruttura ta' tmexxija ta' sessjoni ta' supervizjoni aħna naħsbu illi dan jista' jgħaddi jżid iktar dimensjoni Ewropea u nridu narfu wkoll ir-rabta li għandu dan il-fajl max-xogħol li bħalissa qiegħed isir ma' riviżjoni tal-isa. Jekk kif issemma u aħna rridu narfu wkoll alternattivi anke brabta mal istruttura tal-tmexxija tal-CCPs għal bidliet tekniċi u anke għall alternattivi oħrajn ħalli naraw li verament jista' jirnexxinna fuq din il-ħaġa, jiena nixtieq nilqa' wkoll il-kjarifika tar-rapporter fuq il-kriterji li jistgħu jiddeterminaw it-tier li ma livell ġifiri nistgħu norbtu fuqhom u fuq ir-rekwiżiti naħseb li għandna bżonn ta' ċertu ekwivalenti. Hemm ċertu bidliet li aħna nistgħu nissuġġerixxu li nagħmlu ħalibek nisqu fuq il-fatt li deċiżjoni bħal din ma tistax tinkludi ehm, dimensjonijiet politiċi biss, aħna qed nfaċċaw ċirkustanzi fl-Ewropa li jistgħu e, ġeluna aħna nerġgħu nevalwaw l-infrastruttura tal-CCP se kif qalu numru ta' kollegi iżda għandna ftehim mal l-imsieħba tagħna madwar id-dinja u l-bidliet illi qegħdin isiru fuq livell Ewropew għandhom ikunu minn mill-inqas ta' xkiel anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-imsieħba globali tagħna. Naturalment hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna rridu nagħmlu streamlining u ġestjoni tal-mekkanizmu ta' supervizjoni, rridu niftakru wkoll li superviżuri kullimkien madwar id-dinja għandhom il-mezzi u l-kompetenza biex jagħmlu xogħolhom kif suppost. Nixtieq nikkonkludi sur President hawnhekk u ngħidilkom milli qed nistana bil-ħerqa li jkun iktar diskussjonijiet fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sassur Lamberts. Grazzi lil Danuta għal dan l-abbozz tajjeb aħna naqblu miegħek il CCP għandhom ikunu soġġetti għal supervizjoni iktar stretta minħabba li dawn huma noti sistemiċi tas sistema finanzjarja li tista' twassal iktar riski. L-isfida verament torbot mal-approċ Ewropew fejn l-eżma jgħat jitkellem fuq supervizuri u kollu anke l-esperjenza li għandna bżonn biex niżguraw illi supervizjoni fuq livell Ewropew issir kif suppost aħna naqblu miegħek illi dan għandu jkun suġġett għal bilanċ li għandu jrid jinstab li l-inmel proposta tal-Kummissjoni aħna naħsbu illi l imitazzjoni ta' dawn il-miżuri anke f'termin tal-politika monetarja mhix xi ħaġa sekk diretta żgur li aħna lesti illi nilqgħu iktar kontribuzzjonijiet fuq dan id-dibattitu aħna nistaw naraw li l-proposta tal-Kummissjoni da tindirizza waħda mill-affarijiet l-iktar dajva fil-kuntest ta' dan il-qafas tal-emir illi naturalment ma tantx hija xirqa għas-CCPs hemm ċertu attivitajiet li jistgħu jkunu verament importanti għal sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li s-sistema ta' klassifikazzjoni li hija proposta mill l-Kummissjoni Ewropea hija xirqa u naħseb li xi ħaġa oħra li rridu nispeċifikaw huma l-kriterji sabiex nikklassifikaw dawn is-CCPs fi tliet kategoriji kif ukoll kriterji oħrajn għal atti ta' implementazzjoni. Aħna nifhmu wkoll l-approċċ tal-seduta eżekuttiva għal dan il-kumitat hija sabiex aħna nipprovdu soluzzjoni li tista' taħdem ukoll anke fil-każ ta' bidliet oħrajn tal-eżma u aħna rridu nintegrawha iktar ukoll fl-istruttura tal-eżma. Iżda maħniex konvinti li s-soluzzjoni tista' tagħmel proċess ta' deċiżjonijiet iktar ehm, faċli minħabba l bord tal-eżma jistgħu jisfidaw kull tip ta' deċiżjoni ma nafx li jekk din il-proposta illi smajna ix ħatkun aċċettata. Nixtiequ illi fil-fatt dan iwassal għal inqas burokrazija fl-istess ħin li nkunu konsistenti mal-infrastruttura tal-eżma. Mela bħassoltu aħna ħankomplu naħdmu b'mod kostruttiv miegħek dan u taf flimkien ma' tim tiegħek biex niksbu pożizzjoni tajba tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna miet nara ħadd iktar mix-shadow rapporter se jitkellem mela nistgħu nistidnu sal il-Kummissjoni biex titkellem. Grazzi ħafna. Maxa fejn nisaqfu kemm kemm hija importanti din proposta minħabba illi hija proposta fuq l-infrastruttura tal-ġejjini u kol tal-kumpaniju għanna bżon li nkonna kemm jista' jkun sistema ċara anka għal-kumpaniji tagħna nixtieq ngħid proset lir rapporter lis sinjura Hubner fuq ir-rapport tagħha u l-emendi li proponiet aħna naħsbu illi dawn huma proposti rilevanti, intelligenti u titjib tajjeb ħafna, bażi tajba. Il proposta tal-Kummissjoni Ewropea verament meħtieġa biex aħna intejbu supervizjoni tas CCPs minn barra l-Unjoni Ewropea li nixtiequ illi u wkoll fil-servizzi finanzjarji. U li hija xi ħaġa verament importanti u kruċjali biex intejbu supervizjoni tas CCPs mela tlet kumment l qabel kollox jina nixtieq illi nejt li qed nieħu nara li hemm appoġġ tar-rapporter aħna qed nieħdu tal-fatt il-rapporter qed jikkonferma il- il-supervizjoni eh, ta' CCBs u l-mod kif dawn joperaw ukoll fis-sistema finanzjarja. Il-Bank ċentrali huma responsabbli għal likwidità sistemi ta' ħlas, regolaturi ta' swieq finanzjari nafu il ma jistawx u mandom biex jamlu supervizjoni ta' CCPs minnajr il-perspettiva tal-Bank Ċentrali. Ma naf lebda pajis jiena fuq din pjaneta li jamelek. Aħna qed nieħdu nota tal-proposta tal-rapporter sabiex eh, isu l-vito, il-kalibrazzjoni wkoll ħalli naraw il-mod ta' kif nistgħu nispjegaw dan l-approċċ naħseb illi Iżgur li nistgħu nirqu fuq dan il-punt. il punt jiena kuntent li r-rapporter jgħet jikkonferma l-appoġġ tal-fatt li aħna naqsmu CCPs f'żewġ livelli dawk li huma importanti b'mod sistemiku dawk li huma nqas importanti. Naħseb li dan issa jinaqqas ir-riskju għas-sistemi tagħna u inti kifett inti sur President mekkaniżmu bħal dan jista' jenna u forsi rridu naħdmu iktar biex niċċaraw u niżguraw illi s-sistema tista' twassal titjib aħjar biex nejnu li l-partijiet terzi jistabilixxu dawn il-kontrapartijiet. Nixtieq ngħid ukoll il-rapporter qiegħda tgħid ukoll fil-memorandum ta' spjegazzjoni l-CCPs li mattivi fl-Unjoni Ewropea iżda qegħdin isserħu wis fuq l-awtoritajiet tal-pajjiżi terzi, ġifieri jekk qed nifhem sew l-instabilità ta' swieq finanzjarji jistgħu jkunu irregolati mill-Unjoni Ewropea u anke għandhom ikunu kontrollati mill-istituzzjoni ta' u mill-awtoritajiet. Dan il-Parlament flimkien mal-Kunsill Kummissjoni Ewropea u Regolaturi Ewropej ma nafx kif jista' jkun hemm xi ħadd li jgħid li ma jaqbilx. Iva, aħna wkoll smajna bosta eh, tħassib l ħal tal-Atlantiku iżda mill-kollegi fakkarni illi dan għandu x'jaqsam ma' Gertrude kien Shakespeare illi kiteb illi kien jista' jkun hemm il-menti illi jkunu repetuti tant illi fl-ħar mill-ħar tibda temm minnhom. Ġifieri nittama din diskussjoni kienet siwja biex nikkalmaw dan it-ħassib u aħna ħadna nota tal eh, l-appoġġ tar-rapporter biex naraw l-CCP ta' pajjiż terz ikun jista' joffri s-servizzi mill-Unjoni Ewropea bħala l-aħħar alternattiva m'għandniex rekwiżit fuq livell Ewropew din hija xi ħaġa importanti li rridu ngħiduha. Jekk hemm ċertu affarijiet li jistgħu imorru lura, aħna rridu naraw li kif qed qal qed jgħidu r-rapporter rridu nagħmlu affarijiet ċari, il-proċess, l-ispejjeż, il-proċess ta' adattament u dan kollu jorbut ukoll ma' sbieq finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u l-munita tal-Unjoni Ewropea wkoll. Biex inkunu ċari, kull deċiżjoni li tittieħed mill-Unjoni Ewropea mill-Kummissjoni Ewropea anzi titressaq qoddim il-Kunsill Parlament Ewropew din mhix xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea tista' tiddeċiedi dwarha mingħajr parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill. U dan xtaqt nejdu biex nevita li kunem eh, nuqqas taftejjim mela, Shadow Rapporteur Signora Swinburne tkellmet ukoll fuq Eh, ċertu punti naqbel perfettament ma' dak li qalet i hemm differenza bejn id-deċiżjonijiet li jittidum il-Kummissjoni fuq l-ekwivalenti fiħdan pajjiżi oħrajn f'termini ta' leġislazzjoni fuq supervizjoni za din il-proposta miex fuq l-ekwivalenza, din il-proposta hija fuq is-supervizjoni, supervizjoni ta' entitajiet individwali ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jidħlu fis-suq tagħna ħalli bekk jinnegozjaw ma' kumpaniji lokali u Ewropej. Aħna nixtiequ nikkonfermaw li sa fejna fien Kummissjoni Ewropea m'għandha l-ebda intenzjoni li tirrevedi jew tirtira jew tbiddel id-deċiżjoni ta' ekwivalenza ma kien hemm l-ebda bidla fil-liġijiet li jirregolaw il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi ma kien hemm l-ebda bidla fl-emir u laqas l-ebda bidla fil-kooperazzjoni bbażata fuq il-fiduċja mal-pajjiżi terzi jista' ikun hemm reviżjoni tad-deċiżjoni tal-ekwivalenza anke wara l-adozzjoni ta' din il-proposta kif qed tintu, sur President iżda L-ewwel neddin din proposta trid tidħol fis-seħ. Imbagħad ħajkollna mill-inqas sitt xhur ħalli bekk noħorġu id delegati mbagħad il-Parlament u l-Parlament u l-Kunsill iridu jikkumentaw fuq dan l id delegat u mbagħad ħajkollna bżonn 12 xahar biex jidħol fis-seħ l-att delegat. Mbagħad iridu naraw jekk għandniex bżonn ta' perjodu ta' adattament. Sur President, naħseb illi kollha nkunu rtirajna sa dak iż-żmien nista' niggarantilkom jien. Apparti minn hekk naħseb illi nistgħu isu b'interess kbir proposti tar-rapporter dwar simplifikazzjoni ta' tmexxija dawn huma eh, verament eh, proposti ta' titjib eh, pozittivi ħafna nixtieq illi nieħu parti mit-tort minħabba li kont kontu kol għall abbozzar ta' din id-deċiżjoni qas biss nista' nispjega kieku qas il-mara tiegħi. Viri, Jien naħseb li din il-proposta kienet maħsuba l-iktar titjib u kol f'dan il-kontest u dan jista' jsir ukoll fil-kontest tar-regolament u mhuwiex marbut mal-proposta tal-reviżjoni tal-eża. U l-aħħar kelma nixtieq ngħid grazzi ħafna lir-rapporter tal-li privat ittejjeb il-prod tal- supervizjon ta' CCP su iva verem xi ħaġa eh, komplikata ma l-istati membri jekk xi ħadd mill lazma jkollu iktar. Eh, seta, naturalment, is-seta ħatun os minn bandu ħrezda. Aħna naħsbu illi il-dan il-rapport jista' jkun Tajjeb għet nistenu bil ħal il-Parlament Ewropew jappoġġana biex l-esma jkollha r-rizorsi kollha għad dispożizzjoni tagħha biex tagħmel ix-xogħol li għandha tagħmilhom il qudiem grazzi. Very much, Mr. Grazzi ħafna Sur Pearson Danuta. Fil-qosor ħafna għax naf li eh, għaddinna l-ħin xtaqt biss nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja l-Kummissjoni, naf li għad baqa' ħafna xol x'namlu. Imma għandna żmien qabel eh, niġu għall-emendi, ġifieri se konna laqgħat ma' shadows, ħaġa ħadha biex xtaqt ngħid. Ovvjament, irridu naraw li il-teħid ta' deċizjoni dan il-proċess ikun minar intoppi għax jien naħseb li fil-proposti Ewropej dejjem din il-parti l-iktar li dbati u għal dik li għandu x'jaqsam il settur finanzjarju u din il-proposta hija important, importanti ħafna mħabba ċertezza legali u stabilta ta' dak li rridu noħolqu għax dak li qegħdin diskutu hawnhekk huwa biċċa kbira ħafna tal-ekonomija ta' l-Ewropa ma rridux li din ġifiri tmur ħażin. Hemm bżonn li dak li qed noħolqu jkun ċert u jkollu stabilità. Nispera li ġifieri nkomplu naħdmu f'dan l-istess spirtu biex is-sistema verament noħolquha kif suppost. Grazzi, grazzi ħafna. Jina naħseb li dan, dan id-dibattitu juri bitċar li hemm appoġġ politiku kbir għal dan id-dokument li kien anki fil krim tal-Kummissjoni iżomm il-karatteristiċi prinċipali tal-proposta tal-Kommissjoni l-emendi huma eh, jew tibdilu huwa koerenti. Tajjeb, ġifiri, issa ħanti konflitt l-timetable, l-emendi se jiġu, anzi l-iskadenzi l-emendi huwa 26 ta' marzu fissatej. Umbat nkun sinu publikawhom qabel li niqfu għal lejt. Umbat 23 ta' april l-konsiderazzjoni tal-emendi u l-votazzjoni sir 16 ta' Mejju. Tajje, grazzi, grazzi ħafna. U issa immorru għal punt li jmiss iġifiri dibattitu konġint dwar tlet opinjonijiet fuq il-kittanzi għanna rapporter Kay Swinburne. Ma tantx għandna ċans għax l-interpreti ħalluna fil-nofsija u ħamsa ma nafx jirna xinni xinlestru. Iva, grazzi, President. Għal um, niprofa nkun fil-qosor fil u għal uħodom bħala pakket. Nishtiq nir ingrazzi l-kollegi elementi taħħom, et nara li ħafna minnom jikomplementaw il-punti li sibna fl-abbozz tal-opinjoni, għalek il bril ta' opinjonijiet tal-bidu tajjeb li ġifiri dawman ħaldu duwom dwar il-kittanza mal-reviews Għalek jina l-emendi qed jirrispettaw dan lan. Anki jekk qed nitkellmu fuq tliet awtoritajiet differenti kien hemm ħafna affarijiet komuni fl-emendi li tressqu. U se nsemmihom l-ewwel nett. Dawn l-emendi ta' sin setting jgħidu kemm ħadmu dawn l-aġenziji wara l-kriżi il-fatt li jrid ikun hemm konverġenza super, ta' supervizjoni u anki protezzjoni tal-konsumaturi u dawn kienu dak li eh, il-bażi kollu tax-xogħol u tajjeb li nkomplu nibnu fuqhom dawn l-autoritajiet irti kollom il-rizorsi sabiex jagħmlu xogħolhom. Eh, ovvjament din mhux deċiżjoni tagħna, ma naqbel mal-idea li jrid ikun hemm konsiderazzjoni jekk hemmx risorsi internament. Em, u koll eh, bżon ġustifikazzjoni kif għal sur Gigold u Sinjura Kappel u koll fl-Mendlers u huma meta tittieħed id-deċiżjoni l-polisi mek jisiru jkunu formati u sur Papadimulis qed jissuġġerixxi ukoll evalwar regolari. l-appoġġ tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, bejnietom ġifiri u anki l-imsieħba nazzjonali fuq livell internazzjonali huma l-industrija jiena marriċ ngħid kif għandhom ikunu dawn ir-relazzjonijiet imma jiena is-suġġeriment ta' Surman li dan irid ikun bazat fuq il fiduċi anki dak li Sur Vegas il-fatt li xorta jdu jibqgħu autonomi suġġett li dejjem nerġgħu naraw eh, jiġi repetut ġifri dik dak ta' trasparenza, protezzjoni aħjar għal whistleblowers, nafu li fuq dan diġà sar xogħol dan l-aħħar fuq dan Kien hemm suġġerimenti kostruttivi oħra il-qat li jiġu live streamed, aċċess aħjar dokumenti u trasparenza mhux biss mal-Kunsilu l-Parlament Ewropew imma fejn ikun hemm xira trasparenza ma' ċittadini Ewropej. Dawn ovvjament dawn l-affarijiet kollha qed iżidu l-valur għall-opinjoni. Fuq dawn il-kwittanzi kollha insistenza li l-awtoritajiet jiżommu mal-mandat tagħhom ġifiri skont, u jimxu skont ir-regoli u mandomx jik ma jamlux eh, tibdil ta' level 1 mandomx jiftħu dan il-possibilità. Eh, sur man sur eh, Wangen għaddow emendi fej kienem il-problemi ġifri fejn dawn l tlet aġenziji mamlu xolom sow u fuq il-labbozz ta' budget eh, nixtieq li ehm, niċċekkjaw dawn l-affarijiet u nipproponi għal daqstant li eżibu soluzzjoni apparti anki ġifiri nitolbu l-xi policy unit biex għannom tal kumitat tamel dan il-xol. Jiena nistana bilħer għal-kommenti ta' xedows kolla, suġġerimenti kolla għal dan il labbozz ta' kompromess li dan l-axħara dejnilkom se nagħmel għal-kooperazzjoni l inkompluwa se jkun ma tant se jkollna ċans għax il-vot il-vot se jittieħed il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Thank you. Thomas Mann. Grazzi Thomas Mann. Grazzi ħafna Sur President, jena nishtiq nirgrazzi ħafna lil Kej. Naħseb li x-xogħol kien verament tajjeb u ta' suċċess u kien hemm ħafna emendi li waslu għal fatt li l-kompromessi stajna nirriflettuhom għanna bżon ta' użu effiċenti tal-EBA u nixtiequ li niksbu li l-konsegwenzi jistgħu jkunu konsidrati wkoll. Kej inti eh, indikajt ukoll li hemm istituzzjonijiet li jistgħu jżomlu ma' dan il-mandat iva naqbel u naħseb li hija xi ħaġa li tista' wkoll tkun milquta u ehm, naslu għalija jina naħseb li hawnhekk qed nitkellmu fuq l-element importanti ħafna u naħseb li din hija xi ħaġa li nsibu fil-kompromess u nirristgħu nirriflettuha wkoll. Ir-rwol tal-IBA wkoll anke fil-kuntest tal-istrutturi u ta' dak li aħna għanna unnek diex ħaġa importanti ħafna aħna napoġġaw ir-wol tal-IBA il-bżon tal-iktar trasparenza, ċessa dokumenti jekk kif qed jina jiena naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti naqbel miegħek issa fuq li jew lejopa e e, biex aħna nipproteġu l-konsumaturi aħjar naħseb li din xi ħaġa importanti ħafna ukoll aħna diġà kellna Orti tal-Ġustizzja Ewropea li s-sena li għaddit għamel evakuazzjoni tal-Ejopa u kollu ħareġ pożizzjoni ċara ħafna aħna rajna illi kollox kien qed jimxi kif suppostu aħna rridu naraw illi Mija ġej mill-mezzi tal-Unjoni Ewropea u anke mill-mezzi tal-Istati Membri jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli naraw illi ma jkunx hemm iktar tnaqqis u kellna wkoll emenda minnħa tiegħi u ħaddieħor u li qegħdin fil-fatt nitolbu biex nissuq fuq il-fatt li l-Ewpa għandha żomm ma' rigoli primarji u mhux eh, npoġġu uh, lilla eh, jew taħt eh, lenti kritika biss u fuq l-esma l-istabilta fis sistema finanzjar dina xi ħaġa li mhix qed toħloq ilna problemi dak li għandu x'għasam il-kompetenzi l-oħrajn. L-importanti li aħna nkun nistgħu ninnegozjaw b'mod raġonevli l-investiment anke fuq l-abbuż tal-tassu għanna bżonn li jkun hemm iktar wol b'saħħtu u hemm bżonn li jkun hemm netwerk aħjar u mod ta' kif aħna nistgħu nsaħħu l-Unjoni tal-Kapital. Dan irid isir pass pass minħabba m'għandniex ħin nixtieq ngħid li naqbel ma' rapport ta' Kew verament irnexxinna nistabbilixxu pożizzjoni tagħha fuq dan ir-rapport. Grazzi. Sur Bajji. Iva, grazzi ħafna President. Fil-qosor ħafna l ewwel net nirringrazzja eh, Sinjura Rapporter għax-xogħol li għamlet għal soċjalisti eh, u demokratiċi qed rridu naraw li jkun hemm iktar kontroll, eh, iktar trasparenza għalhekk aħna l-elementi tagħna juru jirriflettu dan li qed ngħid ġifiri ta' din il-sistema Ewropea ta' sorveljanza bankarja. Ja xi ħaġa importanti ħafna imma biex jagħmlu dan huwa tajjeb li naraw li għandhom il-mezzi biex, jamlu jagħmlu xogħolhom. U kif qalet ir-rapporter trasparenza tajjeb jiġifieri li hemm il-protezzjoni tal-konsumaturi qed naqblu u meta insu tlet awtoritajiet naħseb li tajjeb li bejnietom ikun hemm xi xi kanal ta' allert biex ikunu jistgħu jipproteġu wkoll il il, whistleblowers ġifiri dawn l-affarijiet qed naqblu magħhom. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi ħafna, Sur President Iva jekk l-interpreti jieqfu ejdu għamlu li sinjal ħalli mbagħad inkompli bl-Ingliż. Diġant għal ħafna fuq kaħna aħna din palissa nevalwaw l-essa fil-forma li għandu palissa aħna palissa għedin id-definixu l-wall il-ġdijt ta' din l-istituzzjoni u anka dwar il-passat naħseb li kej e kif għalet aħna din nitkellmu fuq il-konverġenza. Il-konverġenza li tittessaħħaħ li bekk li proteġu iktar il-konsumaturi jina naħseb illi fuq l-ewwel għan diġà għamilna ċertu progress iżda ċertu waħda ma wasalniex fejn nixtiequ ġifieri il-Kummissjoni wkoll proponi ċertu bidliet fuq il-budget u r-responsabilità kif ukoll il-kontroll tal- Mexxija interna naħseb illi l-qorti tal-awdituri għalulna illi nħadmu b'mod eh, konsistenti ħafna li kollox kien qed isir b'mod mod ġustifikatu li dawn it-trasferimenti kien qed isiru wkoll fil-limiti. U anka fuq tal ta' dawn il-kontratti aħna nafu li l-esas eh, m'għandhomx problemi u naħseb illi L-apparti minn hekk fuq ħafna stress tests irnexxina niksbu ħafna affarijiet li kienu indikati bħala zbani u li jopa ma laħqitx il-konverġenza li aħna xtaqna ġifieri għatfadar ċertu affarijiet li rridu nagħmlu u direzzjoni aħna li għed naħdmu fuqa bħalissa naħseb li hija ġustifikat anke fuq il-ċaqli tal-din l-Aġenzija li Pariġi nafu li hemm numru ta' spejjeż aħna eh, ma nafux eżattament kif u min ħajħallas għal dawn l-ispejjeż. Nittama l-negozjati tas-surbanji mal-gvern tar-Renjuni tajwaslu riżultat tajjeb. Iżda nixtieq ngħid ukoll illi dak illi għandu xaqsam mal emendi kollha differenti li resqu l-kollegi. Case Winburn diġa tkellmet fuq ftit minnhom nasib l-emendi kollha huma tajbin, mexxuna fid-direzzjoni tajba. U aħna tal-opinjoni illi għandna naħdmu għal iktar trasparenza za fl-istess ħin Irridu naħdmu fuq livell ta' proporzjonalità. Irridu kollna aktar trasparenza wkoll anke ċittadini. Grazzi. Thank you. Grazzi. Sur Papa Papanimulis. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja s-Senjura Swinburne għax-xogħol li għamlet fuq dawn it-tlet opinjonijiet. Il-grupp tagħna kif tafu għandna xi oġġezzjonijiet imħabba dan din is-sistema ta' monitoraġġ Ewropew. Aħna spiritu ta' kostruttiv jiena għam ressaqt emendi biex insaħħu t trasparenza u anki ir-responsabilità biex sabiex dawn ix-xogħol ta' detlet aġenziji ikun effiċjenti. Importanti li jkun hemm evalwazzjoni sabiex wieħed ikun jaf x'qed jiġri bil-risorsi u meta jkun hemm ħafna iktar xogħol Eh, il-rizorsi tal-budget iridu jintużaw b'mod kredibbli għal dan. Hemm ir-rapport tal-qorti tal-awdituri li tistipula kif u kol dawn it-tlet aġenziji jaħdmu kol fuq livell internazzjonali. Jina naħseb li rridu nsaħħu eh, il-responsabilta demokratika meta dawn eh, l-aġenziji jiltaq l-autoritajiet jiltaqgħu ma' xi gruppi li jagħmlu pressjoni ma' xi jaqdiet dawn iridu kollhom ukoll ir-responsabilità. Nispera li li sinjura rapporter tismaħħom l-emendi tagħna aħna ħankomplu naħdmu b'dan il-mod. Iva, grazzi. Grazzi. Nirringrazzja s-Sinjura Swinburne